señoras y señores. Signori. Habib. Dan hija verament okkażjoni li ngħidu ħbieb. Naf li din ngħidu assoltu b'mod formali, b'mod ta' ritwal iżda minħabba l-fatt li inna żmien b'din ir-relazzjoni għaddejja mal-Parlamenti Nazzjonali. Għalhekk aħna ninsabu mhux biss bħala kollegi hawnhekk iżda verament ħbieb tajbin. U verament għadna din ir-relazzjoni ta' ħbiberija bejnietna. U għalina hija ta' sodisfazzjoni partikolari li nilqawkom il-koll. Awek fil-Parlament Ewropew għal din il-laqa fuq il-parlamenti tal-Unjoni Ewropea u ir ruol tagħhom fil-gvernanza globali. li għanna s-sodisfazzjoni u anka responsabilità li eh, sejjaħna kem jiena u il-Viċi President Karas, aħna iż-żewġ Viċi Presidenti li naqsmu ir-responsabilta għek fuq din il-mejda tal-Parlament Ewropew li niltaqgħu mal-Parlamenti Nazzjonali. Aħna għandna aġenda eh, mimlija u mimlija wkoll b'ħafna suġġetti li huma importanti għom. U fil-fatt ħajkun sur Karas li ħajjidħol fid-dettall tal eh, ta' dawn il-punti għaliex huwa hu li qed jagħmel dawn it-tejjiet u jien nixtieq nagħmel din l-introduzzjoni nixtieq inselmilkom kif ukoll nixtieq nagħmel xi kummenti aktar ġenerali. Aħna għandna s-sodisfazzjoni li għall-inqas fil- minn dak li smajna għanna rappresentanza sodisfaċenti ħafna għaw e, ħafna rappresentanti mill-parlamenti nazzjonali li huma e, prezenti u fost id delegati li għaw prezenti għaw serje u kol ta' kollegi li jokkupaw eh, kargiet ta' livell oljien, mux biss fil-parlamenti nazjonali, jizdaw kol f'kumitati importanti ta' dawn il-parlamenti rilevanti. Jina għandi soddisfazzjoni u kol li nilqa fosna numru ta' uffiċjali tal-parlamenti differenti tana u Ma ħafna minnhom fil-fattu kollha għandna relazzjoni twila. Ħafna mill-attivitajiet, partikolarment l-attivitajiet li aħna nwettqu fil-kuntest tal-Kosak, il-kollaborazzjoni tagħna ma' dawn il-uffiċjali dejjem hija mill-viċin u dejjem neħdu kosbija. Għalhekk għal kulħadd lil kulħadd nixtieq nilqa' hawnhekk bl-istess mod li aħna nilqgħu li l-uffiċjali tagħna ovvjament mill-Parlament Ewropew li jakkumpanjawna l-om snin, jakkumpanjawna fil-ħidmit tagħna u kif ukoll fil-ħidmit ta' relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali. Kif ukoll uħut mir rappresentanti jena ma toġobnix il-formula ta' soltu ġifili rappresentanti tal-parlamenti Nazzjonali, le, di ma toġobnix għax huma rappresentanti ta' l-amministrazzjonijiet Nazzjonali u dim l-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew ġviri kull eh, parlament soltu jkollu eh, rappresentant wieħed jew tnej, eh, għax il rappresentanti parlamentari huma fil-fatt id-deputati eh, u l-uffiċjali l-oħra huma rappresentanti tal-amministrazzjonijiet. U palma qed ħajkun il-kollega tiegħi Karas li ħajidħol fil-fatt fid-dettall u dak li xtaqt nagħmel huwa li bil-forsi ngħidilkom li Palma tafu aħna ninsabu issa fl-aħħar fl-aħħar triq għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u aħna il-koll xiftit jowis mħazbin minħabba id-dejta li qegħdin nirċievu minn stħarriċ differenti b'mod partikolari l-Eurobarometer li iġaluna naħsbu jew inkella ġanna nifaċċaw ir-realtà li jista' jkun li f'dawn l-elezzjonijiet Ewropej se jkun hemm numru iżar ta' persuni li jivvotaw, ġifiri il-numru ta' persuni li jivvotaw eh, ħajkun oli. Jimmi kella l-partiċipazzjoni ħatkun baxxa ħafna. Il-problema hija li id-dejta li għanna dwar dan maturi jew ma tillimitax il-ħela għal għal l-istituzzjonijiet Ewropej u għal Parlament Ewropew, id-dejta li għanna dak li qed juru huwa li zieda fil- fat li ċittadinanza miex kontenta minħabba eh, xie elezzjonijiet eh, ta' forma jew oħra fil-pajjiżi tagħna għal dak li huwa ir-rwol ta' rappreżentazzjoni tagħna fiħdan ir-regoli tal-istat ta' dritt. Mod partikolari, hemm ċertu distanza u zieda fin-nuqqas ta' fiduċa tal-ċittadini fl-istituzzjoni parlamentarja kif ukoll fid-demokrazija u fil-politika nnifisha din hija d-dejta li għandna. U din hija id-dejta li ċertament hija sfida kbira lina, għal uħut u għal oħrajn, għal aħna lina li qegħdin hawn preżenti. Għalhekk jiena naħseb u qudiem dan it-ħassib dak li jiġi diskuss hawnhekk illum ċertament ħajinteressana interessana l Nixtieq nagħlaq billi nagħti ftit iżjed informazzjoni din hija xi ħaġa li taffettwani fuq livell personali. Jiena minn barra ir-relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali kif ukoll xogħlijiet oħra li verament jaffaxxinawni li jiena xtaqt naqsem magħkom. Jiġifieri bħal proġett tal ehm, tal-istorja Ewropea din hija xi ħaġa li immexxi ma' Sur Hans eh, Göttering, l-ex-president tal-Parlament Ewropew, eh, li huwa palissa l-president tal-Fundazzjoni Konrad Adenauer, din hija biċċa xogħol verament hija interessanti għaż saw immaġinaw bħalissa. Iżda parti dan, jina fil-Parlament Ewropew, Niħsib dak kollu li għandu xaqsam mal-multilingwizmu, ġviri dak kollu li fisser it-traduzzjoni u l-interpretazzjoni fl-unika istituzzjoni fid-dinja fejn naħdmu minn filgħodu sa filgħaxija f-24 lingwa, iġifiri lingwi tal-ċittadini tal-membri tal-Unjoni Ewropea, tal-Stati membri tal-Unjoni Ewropea. U Peress li aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu mill-Unjoni Ewropea attur globali li ovvjament irrid jagħmel relazzjonijiet ma' pajjiżi oħra, minn parta ma' parti dawn l-24 lingwi, aħna kultant nużaw ukoll il-lingwi ta' atturi globali oħra li qed naqsmu responsabiltajiet pereżempju tal-paċi fid-dinja, tal-progress soċjali, eċetera. Iġbiri aħna edin naħdmu apparti minn dawn l-24 lingwa qed naħdmu kol bir-Russu, bl-Arbi, biċ-Ċinis, etc. U dan ifisser li aħna f'din il-laqa għanna wkoll il-possibilità li kulħadd, kull, kull parteċipant, kull membru hawnhekk jista' jitkellem bil-lingwa tiegħu stess. U hemm ċertu tensjoni dwar dan għaliex hemm min jaħseb li għandna u inqas. U hemm ċertu setat b'saħħithom li qegħdin jippruvaw li innaqsu il-lingwi. U il-fatt li kulħadd hawnhekk jista' jitkellem il-lingwa tiegħu għandha importanza li ċ-ċittadini tal-pajjiżi tagħna kollha jistgħu jisimgħu dak kollu li ngħidu bil-lingwa tagħhom. Il-mertu mhuwiex jekk aħna nitkellmux il-lingwa tagħna, imma li ċ-ċittadini tagħna jisimgħuna nitkellmu u jkun jistgħu jisimgħu bil-lingwa tagħhom. Jiġifieri il-fiduċja taċ-ċittadini u il-fiduċa ta' ċittadini fid-demokrazija mem ebda dubju li hija marbuta mal-fatt li ċittadini kun jistgħu jsegwu dak li qegħdin nagħmlu. U jkunu jistgħu jsegwuh fil-lingwa tagħhom. 80% E, mit-ċittadini eh, tal-Unjoni Ewropea jafu biss il-lingwa tagħhom. Hemm 80% ta' ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jafu biss il-lingwa om tagħhom. Għalhekk Ir-Renju Unit ukoll jafu biss il-lingwa tagħhom? Fost oħrajn. U xek. Perċentwal qoli ħafna. U nixtieq ngħidilkom li din minn da mhux lussum mhix fantazija jew eh, xi ħaġa stravaganti bħalma jiktbu fil-mezzi tax xandir. U l-ispejjeż kollha tal-multilingwiżmu fl-Unjoni Ewropea kullimkien fil- fl-Unjoni Ewropea huma sempliċiment eh, kafe l-ispiża ta' kafe kull ċittadin fis-sena. Ġifieri vera huma miljuni ċittadini ma dik hija l-ispiża. U din hija kundizzjoni meta wieħed jisaqsina intom kif taħsbu li tistgħu tirkupraw il-fiduċja E, dini din hija waħda mill-ewwel affarijiet li, li nitwaslu li ċittadini tagħna bil-lingwa tagħhom. Għaliex jekk nitkellmu biss b'xi lingwa franka jew tnej, mhux ħankunu qegħdin waslu dan il-messaġġ. Għalhekk jiena nixtieq nieħu l-opportunità e, biex insellem lill-interpreti tagħna li huma strument fundamentali fil-possibilità tagħna li nikkomunikaw kif ukoll tal-identità demokratika tal-proġett eh, Ewropew u qed iħarsu kollha tekniċi għax huma verament importanti sabiex jassiguraw li dan il-mekkaniżmu jkun jista' jaħdem. U jrid ikollhom ovvjament anka ftehim ma' 140 università fejn jitħarġu l-interpreti għalhekk jiena nixtieq nistidir lil kulħadd li jitkellem il-lingwa tiegħu safej fej iħoss li huwa opportun u dak kollu li qed nagħmlu hawnhekk qed jerġa' jiġi trasmess liċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Mela b'dan jiena nista' nala il-preżentazzjoni tiegħi u ħanaddi l-kelma b'interess kbir lil ko-president eh, miegħi il-Sur eh, Karas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 Kollega Martinez, Jurin u koll nishtiq nieħu din l-opportunità biex nil-qakom minn qalbi f'dan il-Parlament Ewropew. Nishtiq nil-qakom għawek? Aħna soltu nil-taqaw għawek biex nidiskutu numru ta' kwistjonijiet, kwistjonijiet fejn aħna naqsmu ir-responsabilta għal suġġett partikolari, per eżempju xiftit ġimat ilu f'din il-kamra stess. Aħna organizzajna ġimma parlamentari Ewropea. Aħna mill flimkien mal-presidenza tal-Kunsil, il-presidenza Griega, u aħna deċidejna li nittrattaw żewġ suġġetti. Minnaħa kena dibattitu fuq il-pat fiskali dak kien kapitlu mid-diskussjoni tagħna. Umbagħad il-kapitlu liħor kien kooperazzjoni fuq il-semestru Ewropew. Iġbir daw kienu żewġ aspetti diskutejna. U kultant meta norganizzaw dawn il-konferenzi, nieħu l-impressjoni li forsi maħniex eh, edin naraw l-affarijiet mill-istess perspettiva, xet niprofa najt. Isna edin niprofaw inħarsu l-xurxin minn xurxin. Iż ovvjament ċodu tiftakru li aħna naqsmu responsabiltajiet demokratiċi għal dik li hija l-kriżi, l-globalizzazzjoni, bil-forsi rridu naqsmu responsabiltajiet. Issa fuq il-konferenza tal-lum, għal din il-konferenza aħna stedinnikom sabiex inkunu nistaw nittrattaw kwistjoni li hija ta' tħassib komuni għalina l-koll. Kwistjoni komuni għal-parlamenti tagħna l-koll il-kwistjoni kollha ta' kif nistgħu insaħħu il-parlamenti bħala kmamar li rappreżentaw ċittadini tagħna u kif nistgħu nagħmlu dan kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. Kif ukoll? Kif nistgħu nassiguraw li il-Parlament jkollhom ruol b'saħħtu fil-kuntest tal-globalizzazzjoni. Jiena naħseb li huwa biss jekk insaħħu l-parlamenti tagħna li nkunu f'pożizzjoni li nittrattaw mbagħad il-kriżijiet, il-globalizzazzjoni, id-demokratizzazzjoni u nassiguraw li hemm l-elementi kollha sabiex ikollna din id-demokratizzazzjoni kollha u l-aspett parlamentari huwa fundamentali Għalek aħna għanna tħassib komuni għawek, għan komuni, skop komuni jekk tridu e, huwa għal li nħarsu lejn parlamenti bħala kmamar bħala parlamenti li jirrappreżentaw iċ-ċittadini tagħna u din irdu narawha fil-kuntest nazzjonali, Ewropew u internazzjonali rridu nsaħħu r-rwol tagħna biex nassiguraw li aħna verament rappreżentanti taċ-ċittadini tagħna tal-kostituenti tagħna fil-proċess ta' teħita deċizjoniet deċiżjonijiet li aħna l-koll involuti fih Ovvjament ir-ruoli tagħna jistgħu jvarjaw minn pajjiż għal ieħor vera. U hemm ħafna oqsma fejn aħna verament qegħdin naraw kooperazzjoni intergovernamentali u mhux parlamentari din hija xi ħaġa li qed narawha. Kemm fl-Ewropa kif ukoll fis istati membri tagħna u ovvjament fil-kuntest tal-globalizzazzjoni. Issa, din il-konferenza li t-norganizzaw il-lum hija konferenza li jiena nittama ħat tratta l-approċ komuni, lan komuni ir-rwol li aħna l-koll nista' jkollna għall-għan tal-demokrazija kemm f'pajjiżna, fl-Ewropa jew inkella fid-dinja kollha kemmi. Iġri jiġifieri biex din tkun iktar viżibbli. Issa punt ieħor li xtaqt insemmi Fadal design ġurnata sal-elezzjonijiet parlamentari Ewropej, ġifri wasalna t-noddu wissa. Għalek, it-turnout, eh, il-numru ta' persuni ma jħorġi jivvotaw. Din ovvjament hija kwistjoni li tiddependi ħafna mis-saħħa tal-parlamenti tagħna f'dan il-proċess. It-turnout tagħna, il-parteċipazzjoni ħadd tiddependi minn dan. U dak li qed naraw ġurnata wara l-oħra, jekk taris lejn istħarriġ u l-kollega tiegħi Martinez semmija da semmih dan il-punt, taraw li hemm rabta bejn kemm iċ-ċittadini jafu dwar ir-rwol tal-Parlament, kemm jafu dwar l-influenza li għandu l-Parlament, kemm huma konxi tar-rwol li għandhom il-membri tal-Parlament fiħdan dan il-Parlament u l-influenza li jista' jkollhom, imbagħad minnaħa l-oħra it-turnout, il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet, iżjed ma jkollna persuni konxi tar-rwol tagħna iżjed ma jkunu jafu dwar l-influenza li ssir mill-membri tal-Parlament f'dan il-proċess ta' teħid tad deċiżjonijiet u mbagħad aktar ma jkun probabbli li jiġu biex jivvotaw u ma jkunx hemm daqshekk protesti u inkella populiżmu jekk in-nies ikunu konxi ta' dawn l-elementi. Għalhekk jiena naħseb li din hija xi ħaġa ta' tħassib komuni, hija xi ħaġa tħassibna lkoll. Sinjuri, U għawek maħni qed nitkelmu bis fuqna għawek fl-Europa jina nishtiq najt li verament grat għal fat Segretarja, segretarju ġenerali, eh, l-sur Anders Johnson, u għaw, u li Jimmy Steeden ħaj indirizza din il-kamra, għalix mux sempliciment fuq din il-kamra, hija fuq id-dinja kollha, nitkellmu fuq il-globalizzazzjoni, għedin nitkellmu wkoll dwar organizzazzjonijiet multinazzjonali ġbi dan kollu rridu naraw fil-kuntest globali. Issa, għen nitkellmu dwar il-ġejjieni tad-demokrazija fil-gvernanza globali fuq skala globali għamlu skambju tal-aħjar prassi din hija l-intenzjoni tagħna illum e, f'dawn l-aħħar 20 ta' snin il-gvernijiet tagħna fil-fatt waqfu numru ta' organizzazzjonijiet internazzjonali, informazzjonijiet, e, assemblejiet U dawn ħafna minnhom mexxija minn segretarjati kbar għandhom ċertu ammont ta' burokrazija u huma marbuta bejniethom. Iżda uħut minnhom huma iżar huma iżjed formali fin-natura tagħhom. Issa f'ħafna minn dawn l-assemblejiet il-gvernijiet jew rappreżentanti tal-gvernijiet li jiltaqgħu jieħdu ċertu deċiżjonijiet u E, Juru d-direzzjoni għal dik li għal-politika tal-ġejjieni dan għandu impatt fuq in-nies. Umbagħad meta niġu għall-Parlament Nazzjonali, meta niġu għall-Parlament Ewropew, sa ċertu punt qegħdin ukoll e, jantiċipaw il-xogħol li rridu nagħmlu aħna, pereżempju il-ħarsien ambjentali, interventi militari, ftehim kummerċali, proprjetà intellettwali u l-ħarsien tagħha, sa anka l-standards tal-prodotti. Dan kollu dejjem aktar qed eh, jiġi determinat minn organizzazzjonijiet internazzjonali li mbagħad ikollhom impatt kbir fuq ħafna eh, aspetti tal-ħajja u ħidma tagħna ta' kuljum. U dawn l-organizzazzjonijiet internazzjonali ovvjament huma meħtieġa għandna bżonnhom u ma għamlu kontribuzzjonijiet fil eh, li, li ġabu il-pajzi il tagħna aktar rib ta' xulxin Iżda din il-politika globali m'għandix tkun fidejn ir-rappreżentanti tal-gvernijiet jew inkella diplomatiċi u għalhekk huwa verament importanti li dan il-proċessi nagħmluhom parti mill-Parlament, nagħmluhom aktar demokratiċi. Għalhekk aħna għandna bżonn ta' dan b'mod parallel u għandna bżonn tip ta' kooperazzjoni li tintegra l-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew ovvjament u l-Unjoni Parlamentari Internazzjonali din trid tiġi koordinata, trid tinġib flimkien. Aħna membri tal-Parlament, aħna rappreżentanti eletti ta' ċittadini tagħna u għalhekk hemm bżonn li nilabu r-rwol tagħna, rwol kruċjali fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Riċentement, f'xiħut minn dawn l-organizzazzjonijiet, naf li ġiet miżjuda id-dimensjoni parlamentari, issa forsi dan mhux biżejjed. Is-sitwazzjoni attwali mhijiex sodisfaċenti sfortunatament, aqas xejn. U jiena nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja l segretarju Ġenerali Sur Johnson mod partikolari grazzi għal kontribuzzjonijiet personali li għamilt inti hawnhekk għal dak li huma relazzjonijiet globali, għal dak li għamilt mal-IPU Din hija ħaġa verament importanti għax tgħin biex il-membri tal-Parlament jorbu lejn xulxin nkunu nistgħu nevalwaw ukoll il-ħidma ta' organizzazzjonijiet internazzjonali. Aħna mhux dejjem għandna bżonn ta' mekkaniżmi ġodda li għandna bżonn huwa li nassiguraw li l-mekkaniżmi fil-fatt għandna jintużaw bl-aħjar mod, bl mod effiċenti u nadattawhom għall interessi u x-xogħlijiet tagħna. Il-kollega tiegħi Sur Martinez għamma referenza propju għal dan moment ilu u jina nista' nifhem li inti ħatkun qed titlaq u jina naħseb li dan huwa moment li aħna nirringrazzjawk għall-attivitajiet fisem il-Kosak, grazzi wkoll għall-attivitajiet fisem l-IPU, inti taf li ħafna minna u ma diġaħbib tiegħek tidejjem kont prezenti u verament nixtiequ nirringrazzjawk minn qalbna. Aħna nittamaw li min jiġi warajk ħajkun jista jieħu eh, postok b'suċċess u tkun tista eh, tkompli l-ħidma anka wara li tkun tlaqt. Ma grazzi għal kollox. Jiena favur id-demokratizzazzjoni. It-tisħiħ tar-rwol ta' parlamenti li huma eletti għal dak li huma it-teħid ta' deċiżjoni fuq livell internazzjonali. Jiena naħseb li għanna dejjem aktar deċiżjonijiet transkonfinali. Ovvjament għandek il-ġnus maquda, WTO, l-ECB, għandek ħafna formazzjonijiet differenti l-ġdmin ġi U dawn ukoll qegħdin jieħdu ċertu deċiżjonijiet, iżda dawn id-deċiżjonijiet m'għandhomx jieħdu tieħdu eh, b'mod moħbi, għandhom jiġu eh, motija kontrol demokratiku sħiħ. Għana tikom eżempju. Jina bħalissa qed naħdem fuq rapport dwar l-evalwazzjoni ta' trojka wek fl-Europa. Ir-riċerka tagħna u rietna li aktar demokrazija f'deċiżjonijiet eh, ekonomiċi li jaqsmu l-frontieri hija xi ħaġa meħtieġa hija pożittiva il-parlamenti eletti rappresentaw iċ-ċittadini tagħna, għalhekk għandna bżonn ta' mekkaniżmi li jassiguraw li l-parlamenti jkunu aktar involuti f'din il-ħidma. U ħafna drabi m'għandniex l-istrumenti biex kunu nistgħu nagħmlu dan. It-trojka kienet soluzzjoni eċċezzjonali, iżda ma kienieċ eh, bazata fuq il-leġizlazzjoni komunitarja hija intergovernamentali u għalhekk irridu nindirizzaw kwistjonijiet bħal demokrazija, leġittimità demokratika, eh, skrutinju demokratiku qed nitkellmu wkoll fuq il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem u il-mod ta' kif dan irid jiġi inkorporat fil-programm ta' Trojka. Dan huwa tħassib tagħna, aħna rridu nassiguraw li fuq meda twila ta' żmien din issir parti mill-approċċ komunitarju tal-mekkaniżmi tal-komunità. Aħna kellna bżonn neħdu deċiżjoni issa imma rridu ħarsu wkoll lejn il-ġejjien irridu eh, nitalmu mill-kriżi, nitalmu mid-deficit demokratiku u nitalmu wkoll min-nuqqasijiet ta' uħut mill-organizzazzjonijiet internazzjonali tagħna. Dawn il-problemi irridu neliminawhom għalhekk kif narajjina għatfad lilna ħidma twila d-djemna. Ħajgħaddi żmien qabel ma jkollna trasparenza sħiħa, responsabilizzazzjoni sħiħa fil-mekkaniżmi internazzjonali tagħna fadlilna triq twila. U lan tax-xogħol tagħna nemmen illum hija li kollha diskussjoni ġenerali dwar ir-rwol dejjem qiegħed jinbidel tal-parlamenti l-impatt li dan jista' jkollu fuq il-ħidma tagħna biex nippruvaw Eh, nippreżentaw l-affarijiet u kif jista' jkollna influenza ikbar, kif nistgħu naħdmu flimkien b'mod aħjar, aħna qed nitkellmu dwar 32 organizzazzjoni internazzjonali u multinazzjonali kif jistgħu jikkopraw aħjar fuq livell ta' Parlament kien nazzjonali kif ukoll Ewropew. X'nistgħu nagħmlu flimkien? Sabiex nassiguraw li l-irħna tagħna jinstemaw kif nistgħu nassiguraw li l-globalizzazzjoni ssir politika ehm, li tiġi diskussa fuq livell domestiku wkoll. Kif nistgħu nkunu preżenti biex nevalwaw dawn id-deċiżjonijiet ta' politika? Kif nistgħu u r-rol tagħna? U dak li namlu għawek il-lum huwa li ħanniedu dibattitu ħanħarsu lejn mekkanizmi ta' kooperazzjoni, dak li diġa għanna, dak li nistaw meċxu iżiet il-qoddim. Mela għanna bejn issa u n-nofsija li għan nisimaw minnant is-Sur Jonson, mbagħad dibattit u magħkom il-koll, mbagħad ħan flimkien. Imbagħad il-Parlament Ewropew rappreżentat mill-sur mill-sur Elmar Brock li ħajtkellem waqt li kell, dan huwa l-President tal-Kumitat fuq l-Affarijiet Barranin, kif ukoll sigurtà u d-difiża, u huwa membru wkoll tal-konvenzjoni li kella xaqsa mal-Kostituzzjoni u l-Konvenzjoni fuq il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Imbagħad wara nofsinhar ħajkonna żewġ sessjonijiet, waħda bejn is-satej u l 24 20 dik l ewwel sessjoni ħatkun dwar il-Parlamenti Ewropej f'organizzazzjonijiet multinazzjonali u fora internazzjonali mill-posta wara l-posta qudiem. Umbat, mill-24 sal-25 għanna t-tieni sessjoni li jam sejħa Connecting Parliamentarians. Ġviri l-inizjattivi parlamentari globali u din ħat t-tmesċa mill-kollega tiegħi Sur Martinez. Mela, għal daqstant naħseb li nista' ngħaddi l-kelma l eh, kelli mewlini tagħna, ġifiri l-Segretarju Ġenerali tal-IPU, Anders Johnson, nixtieq nitolbu li jagħmel l-istqarrija tiegħu u għandu CV verament interessanti għandik li għal-kooperazzjoni internazzjonali, diplomazija u koll u għatta ħafna ħin fuq dan. Ma importax fej kien fid-dinja, naħseb dara d-dinja. Fej qed jiġri xi ħaġa kien hemmu, kien preżenti. U din xi ħaġa li f'dan eh, f'dawn l-aħħar ftit snin. Il-Kummissarju għal għal-Jar-Refugġati għamel 15 sena hemmhekk, mbagħad mar E, għadda fis segretarjat tal-IPU fl-1991 u lan tiegħu kien li eżamina l-iżvilupp tal-IPU biex jisaxħa dan l-iżvilupp jitlob għal aktar demokrazija u mbagħad fl-1998 ġie maħtur bħala segretarju ġenerali tal-IPU u minn dakinhar ġie elett tliet darbiet f'dak ir-rwol. U issa fil-rebija ta' din is-sena ħajkun ħajitla mill ħajkun jitlaq mill-rwol tiegħu. Iżda ovvjament xorta waħda ħajżhom ma jnejħ fuq l-iżviluppi. Jiġifieri din hija karriera twila, karriera ta' ċertu ehm, ta' ċertu pis. Verament impressjonanti u jina ċert li l-Sur Jonsen ħajajdinna affarijiet li ġidu verament naħsbu dwarhom fil- fil-diskors tiegħu qed nistenna bil-ħarqa nisma' x'għandu xi jgħid ngħaddi l-kelma lis Sur Johnson. Thank you very much Mr. Karas. Grazzi ħafna Sur Karas. Grazzi tal-klim ġentili tiegħek. It's working. Um, thank you very much, Mr. Karas. Grazzi ħafna, Sur Karas. Grazzi tal-klim ġentili tijak, introduzzjoni sabiħa u anke lilek Grazzi, Sur Martinez, grazzi tal-organizzajt dan l-avveniment. Jiena meta rċevejt l-istadina bdejt nħarbex naqanoti u spiċajt fassalt dokument twil ħafna komponiment fil-fat dwar dan is-suġġett li nitkellmu dwaru li jolqot l-aspetti nazzjonali u Ewropej u internazzjonali. Nħeġġiġkom taqrawh jekk tridu jiena mhux se nimxi miegħu għax twil wisq dan id-diskors. Ġejt mitlub naħseb fuq is-sistema ta' governanza parlamentari f'din id-dinja interkonnessa. Il-forum ta' rappresentazzjoni nazzjonali bħalissa tajbin biex nilqaw għall-isfidi li qed naffaċċaw l-iżvilupp ta' demokrazija tiżomm għal pass globalizzazzjoni qabel ma nidħol fuq dawn is-suġġetti nixtieq ngħid kentejn dwar il-globalizzazzjoni biex tifmuni minn fejn qed nipprova nasal. Ovvja li l-globalizzazzjoni wasla tal bidli kbar f'din id-dinja. M'hemmx distinzjoni netta bejn l-affarijiet domestiċi u daw barranin. Ħafna mill-kwistjonijiet jaffetwawna il-koll u ftit minnhom għadhom kwistjonijiet ta' affarijiet barranin. L-istati membri qed jippruvaw jinkorporaw flimkien biex jindirizzaw kollox dan ta' fuq sow hawnhekk fl-Ewropa ħadd iktar ma jafu daqskom li ħadd ma jista' xi waħdu fl-oqsma internazzjonali f'diversi osma. Qed naraw li l-istati ddeċidaw li jintegraw bil-mod il-mod is-swieq tagħhom l-ekonomiji tagħhom u setturi oħra tal-istat. Bid-definizzjoni dan ifisser li jerġaw bil-mod il-mod ikebsu uħut mid-sovranità tagħhom u jatuha għal struttura reġjonali komuni. Din hija differenti fondamentalment mill-kooperazzjoni nisseħ bejn l-istati fuq livell globali. L-istati għadhom ma qablux li jitrasferixxu l-awtoritajiet tagħhom u bħala prinċipju jieħdu sem il-koll f'termini indaqs dan l-organizzazzjonijiet internazzjonali li ħolqu għal dan l-an. Dawn l-organizzazzjonijiet huma l-ewwel qabel kollox internazzjonali huma forum forums ta' negozjati anki jekk jaqwetqu programmi fiħdan pajjiżi differenti madwar id-dinja u għalhekk qed ikomplu iċajpru il-distinzjoni bejn la domestiku u dak barrani. Il-problema hija din li l-istati sovrani xorta għadhom in-nukleju tal-ordni internazzjonali tagħna u għalhekk minn tal-inqas bħala teorija din tibqa' prerogattiva esklusiva tal-eżekuttiv. Dan għattu bħala introduzzjoni, issa permettu li najt xaħġa dwar l-evoluzzjoni tal-istrutturi interparlamentari. L-organizzazzjoni li jiena nappreżenta hawnhekk l-Unjoni Interparlamentari inħolqot 125 sena ilu. Hija l-ewwel organizzazzjoni internazzjonali politika fid-dinja u l-IPU kien l-ewwel eżempju konkret ta' multilateralizmu. Is-sejjes fuq il-kunċett illi it-tilwim u nuqqas taqbil fiħdan jew bejn l-istati għandhom jiġu solvuti paċifikament permezz ta' dialogu politiku u kompromessi politiċi. Id-demokrazija ma kienx parti mill-vokabolarju tal-IPU dak iż-żmien, ma sibiex fil-sommarji tal-ewwel laqat tal-IPU imma setat kienet hemm għaliex mingħajr ma nqogħdu ngħidu ħafna affarijiet fit-tul l-demokrazija għandha tiġi prattikata kemm fil-level nazzjonali kif ukoll fuq level internazzjonali fir-relazzjonijiet bejn istati differenti. Dak is-snin bikrin kien hemm ftit organizzazzjonijiet parlamentari, kien hemm l-Assoċjazzjoni Parlamentari Nordika li tħanqot fl-1907 u dik tal-Commonwealth li tmur lura lejn l-1911. Dawn kienu organizzazzjonijiet politiċi li ħadmu biex jappoġġaw il-paċi u l-kooperazzjoni internazzjonali. Ma kienux assemblej parlamentari transnazzjonali u laqqas provaw jaqdu dan ir-rwol. L-affarijiet imxew hekk sat-tieni gwerra dinjija u wara dan l-avveniment rajna evoluzzjoni ġdida. Rajna ħafna assemblej parlamentari u organizzazzjonijiet parlamentari li nħolqu, ħafna minnhom li mxew id-fit mal-ħolqien tal-organizzazzjonijiet reġjonali intergovernattivi. L-Assembleja Parlamentari tal konsil tal-Ewropa u eżempju tajjeb ta' dan. Twaqqaf l-1949 u kien wieħed mill-ewwel entitajiet ta' kooperazzjoni interparlamentari. Oħrajn, kontrarjament għall-Assembleja tal-Kunsil tal-Ewropa, ma baqawx daqshekk riġidi fl-istrutturi tagħhom u pruvaw jiksbu membri tal-parlamenti minn stati differenti biex jappoġġaw kawża komuni, jew inkella biex iħadnu l-kooperazzjoni interparlamentari f'riġuni differenti. Iktar kienu tixeqilbu lejn organizzazzjoni mhux governattiva, NGO jisom. Fit-tmim tal-gwerra birda fl-19 89 u design kien hemm xi 50 organizzazzjoni formali jew informali li kienu jeżistu madwar id-dinja. Kull raġun kellu l-organizzazzjoni tiegħu uħud iktar minn oħrajn. Issa ddew 25 sena oħra u 25 sena wara n-numri irdupjaw. L-lista ħarija li stilajna f'jannar ta' din is-sena fija 121 struttura interparlamentari internazzjonali u probabilment mhix kompleta, nofsom 54 minnhom jaħdmu flimkien ma' organizzazzjoni intergovernattiva, madwar 22 minnhom jimlu dan formalment. L-iktar eżempju magħruf huwa il-Parlament Ewropew. Imma kull raġun għandu l-istruttura tiegħu. Anki jekk mhux l-istess daqs ta' setat bħal matkom intom. Ħafna minnhom marbuta ma' proċess ta' integrazzjoni reġjonali u sottoreġjonali. 32 l-oħra huma iktar ixeqilbu lejn struttura intergovernattiva informali, jiġifieri qed jaħdmu jitfit fit ma' struttura informali imma m'għandhomx relazzjoni formali jippermettilhom li formalment jinfluenzaw jew jirrelataw mal-organizzazzjoni. L-Assemblea Interparlamentare tal-ASEAN hija eżempju tajjeb ta' din it-tip ta' kooperazzjoni. It-tieni l-ikbar grupp huwa mamul minn dak li nsejjaħ networks interparlamentari jew NGOs jindirizzaw dak kollu li jistaw jilqaw taħt idejhom fuq kull suġġett, fuq popolazzjonijiet, il-kooperazzjoni, l-iżvilupp, hemm dawk li jaħdmu fuq l-ambjent, dawk li jaħdmu fuq is-saħħa, l-edukazzjoni, x-xjenza u l-kultura, għandek dawk li jfukaw fuq il-kwistjonijiet ekonomiċi u tal-kommerċ, għandek kwistjoni ta' sovranità, governanza u zamma ta' paċi. Mbagħad hemm grupp ta' 30 oħra li aħna niddenominaw bħala dawk li huma uffiċjali pala organizzazzjoni interparlamentari u assembli ma jom. Dawn jinkludu strutturi reġjonali bħal dik tal-ASEAN, l-IPU Arbija, il-konferenza tal-kellima tal-ġet minja li hija inkluża f'din il-kategorija u anke l-IPU aħna stess naqgħu ta' din il-kategorija. Kollox ma kollox din l-evoluzzjoni x'turi. Turi li hemm xewqa kbira li qed evolvi li jkun hemm integrazzjoni fuq il-livell nazzjonali tal-istrutturi intergovernattivi li aħna nimplikaw fl-istati differenti. U għalhekk nistaqsi lil nnifsi, dan jagħmel sens? Naħseb li t-tweġiba hija iva, definitivament, meta xi stati jagħtu ħut mis-setat tagħhom għall-Assemblea Interparlamentari, it-trasferiment ta' setat mill-Gvernijiet Nazzjonali għall kummissjoni Ewropea jew Kunsill Ewropew pereżempju, turi li hija importanti li għandu jkun hemm il-Parlament Ewropew imbagħad. U dan japplika feta l-istati jidħlu f'proċessi ta' integrazzjoni reġjonali. Imma jekk dan ma jkunx il-każ, jiena fl-opinjoni tiegħi li tweġiba wkoll teħtieġ tkun differenti. Għaliex jekk l-organizzazzjonijiet multilaterali jibqgħu jaħdmu f'forums differenti, pereżempju żnus maquda u WTO, dawn ikunu soġġetti għal kontrill demokratiku u dan jeħtieġ li jkun hemm azzjoni mill-parlamenti nazzjonali għandhom il-mezzi biex jiżguraw li jagħtu rendikont ta' għamilhom ir responsabilta u għalhekk irridu jkunu integrati fix-xogħol ta' kuljum tagħhom. Li noħolqu dawn it-tip ta' assemblej interparlamentari ma tantx jagħmel sens jekk ma jkunx hemm eżekuttiv internazzjonali li żommu responsabbli. Assembleja ta' din ix-xorta ma jkollha l-ebda sejat setat reali u probabbilment diġà timmina is-setat li diġà jeżistu fil-Parlamenti Nazzjonali. Tiswa ħafna flus li ħafna parlamenti ma tantx jifilħu għalihom illum. U importanti bl-istess mod ma tkunx tista' żomma l-wedid u tista' tirriżulta perċezzjoni pubblika ma tantx daqshekk sabiħa tal-Parlament in ġenerali u anke tal-attivitajiet interparlamentari mod partikolari. Meta Sur Martinez kien president tal-IPU, Miguel kien beda l-ewwel darba fl-istorja summit globali ta' kelliema tal-parlamenti, tal-speakers. Dan twaqqaf fil-Kamra tal-Assemblea fil-lejla ta' summit globali kien hemm 150 speaker li attendow u ħarġu dikjerazzjoni konġunta meta jindirizzaw din il-kwistjoni. L-speakers kienu jgħidu l-negozjati internazzjonali huma prerogattiva tal-eżekuttiv imma xorta jorbtu mal-parlamenti nazzjonali. Approvazzjoni b'kunsens mal-parlamenti hija essenzjali għalu u hemm bżonn li jkun hemm imbagħad ratifikazzjoni tal-ftejemiet li jumbat iridu jiġu implementati mill-politiki pubbliċi pubbliċi dibattuti fil-parlamenti u l-liġijiet adottati u finanzjati mill-parlamenti. ċet jgħidu bekk? Qed jgħidu li jekk is-setat kunu fidejn l-istati membru jagħtu jadduhom lill-organizzazzjonijiet multilaterali ma jagħmel sens li jkun hemm assembleji transnazzjonali Rritu kunem hemm skrutinju tal-organizzazzjonijiet internazzjonali u dan irid iseħħ fuq il-livell tal-Parlamenti Nazzjonali. Iżda dan Kif tista' twettqu? Dik il-konferenza tal-2010 mbagħad tal-speakers eh, tennid dan il-punt mod inekwivokabbli u żiedu li l-involvimenti fil-kooperazzjoni internazzjonali titissib l-ruq tagħha fl-attivitajiet ta' kuljum tal-Parlamenti Nazzjonali. Ħassaw ukoll illi l-IPU huwa l-organizzazzjoni l-iktar adattata li tibni relazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-IPU. Bdejna l-proċess biex inħejju l-konferenza tal-speakers fl-2015. Grupp ta' speakers li jaħdmu bħala kumitat ta' tħejjija dawn intaqgħu f'jannar fil-kwartieri ġenerali tal-IPU u mill-ewwel diskussjonijiet il-viżjonijiet tagħhom baqgħu l-istess. Kieku l-Parlament Ewropew intom tafu mitħla ta' dan id-dibattitu indirizzajtuh fl-2002 u anke fl-2003 meta kontu qed iddiskutu ser ikun l-aqwa mod biex ikun hemm iktar demokrazija għax-xogħol tal-WTO l-Organizzazzjoni Dinija tal-Kummerċ. Meta kien hemm ħafna dibattiti warajhom imbagħad konkludejtu l-iktar mod prattiku jien nżid li għamel sens il qoddim kien li nistabilixxu proċess interparlamentari imsejjes fil-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Lan huwa li jkun hemm monitoraġġ tal-attivitajiet tad-WTO iżammu dialogu mal-negozjaturi intergovernattivi tiffaċilita l-iskambju tal-informazzjoni, tal-esperjenza u l-binja tal-kapaċitajiet tal-Parlamenti Nazzjonali f'kwistjonijiet ta' kummerċ internazzjonali u li jkollkom xi influenza fuq id-direzzjonijiet ta' diskussjonijiet fiħdan il-WTO. Il-Parlament Ewropew u l-IPU minn dak iż-żmien huma flimkien mod konġunt tieħdu ħsieb dan il-xogħol tal-WTO. Biċċa xogħol li naħseb nistgħu nkunu kburin għalija. Illum qed niltaqgħu fil- stabilimenti ta' WTO, konna smieħ mal-direttur ġenerali u negozjaturi ta' WTO u senna vuċi rispettata fid dibattitu Dan huwa l-approċ li l-IPU qed tieħu fir-rigward anke l-ġnus maquda. L-ewwel konferenza tal-speakers kisbet ħafna affarijiet Waħda minnhom kienet ftehim fuq il-livell ta' kapijiet ta' stati u ta' gvernijiet biex tiżgura li jkun hemm iktar kooperazzjoni sfiqa bejn il-ġnus maquda u il-parlamenti nazzjonali u biex nagħmlu dan permezz tal-IPU. Jekk nagħtu ħarsa lejn l-aħħar riżoluzzjoni tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Maquda fuq kooperazzjoni bejn il-parlamenti u l-ġnus maquda tmur lura l-Mejju tal-2012 Naħseb li bekk tistaw tirrikonixxu bidla monumentali f'din ir-relazzjoni. Illum il-parlamenti għandhom siġġu madwar il-mejda. Jekk tridu tistgħu tieħdu sem fil- l-entitajiet ġodda kollha li nħolqu mill-sena 2000 fil-ġnus maquda u għandkom aċċess dirett għal u tistaw tagħtu input għal kull proċessi ta' negozjati internazzjonali. Qed naħdmu wkoll mal-Parlamenti Nazzjonali biex niżguraw illi din ir-relazzjoni taħdem ukoll fuq il-livell nazzjonali. Fi kliem oħra li jkun hemm kuntat dirett u relazzjoni bejn il-ġnus maquda fil-pajjiżi tagħkom u il-Parlament tagħkom. Din hija relazzjoni essenzjali għal bosta raġunijiet. Jeħtieġ illi jkun hemm appartenenza nazzjonali tal-programmi attivitajiet tal-ġnus maquda forsi jider inqas importanti fl-Ewropa minn tam qabel ma' nħawi oħrajn imma nixtieq nuri li dan mhux il-każ. U nittamel il-nexxieli. Din l-appartenenza nazzjonali trid tgħaddi mill-parlamenti nazzjonali. Il-ftejmiet li jintlaħqu miżnus maquda ma jkollhom l-ebda effett prattiku jew ftit ta' xejn fid-dinja reali jekk intom ma tkunux involuti. Iżda biex dan iseħħ, tiġu tkunu informati u tiġu konsultati. Ħafna mill-programmi li twettqu mill-ġnus maquda irridu jkunu parti mill-istrateġiji ta' żvilupp nazzjonali, irridu jkunu parti mill-budget biex bekk il-Parlament ikun jista' jiżgura li jkun jagħtu rendikont ta' milhom u trasparenza. Tistgħu taħsbu li din hija preokkupazzjoni marbuta mal-pajjiżiet jiżviluppaw minħabba li xi kultant ikun hemm preżenza estensiva ta' dawn il-komunitajiet f'dawn il-pajjiżi, imma tagħmlu żball japplika wkoll għall pajjiżi Ewropej. Aħsbu għal ftit dwar il-negozjata ta' tibdil fil-klima li jseħħu. Suppost jikkonkludu f'ftejm internazzjonali globali fl-2015. Jekk ikunu ta' suċċess, il-ftejm ser iwassal għal benefiċċji kbar għal pajjiżi kollha, imma jerfaw magħhom ukoll prezz ares. Ġifieri lesti tagħtu tiffirmaw carte blanche Allura, jekk nqisu il-Parlamenti Nazzjonali dawn huma l-ġebla ta' xewka ta' sistema internazzjonali biex ikun hemm sem internazzjonali, trasparenza u rendi kont ta' milhom fir-rigward l organizzazzjoni internazzjonali li hawn madwar id-dinja. Għamilna avvanzi kbar f'dawn aħħar snin iżda tfadal x'naqtfu. Fl-opinjoni tiegħi l-sfida l-enija biex is-sistema taħdem madanakollu marbuta mal-parlamenti tagħkom kif tistaw torganizzaw blaqwa mod il-xol tagħkom fil-Parlament biex kolkom rwol effettiv. Kollox ma kollox nisfidakom tiħdu ħarsa ċara u tonda dwar kif il-parlamenti jirrelataw ma dawn il-programmi differenti. Intom ħat kolkom rwol xtaqdu, et topsru li kolkom dan, Jekk iva, kif ħat indirizzaw mal-problema li l-ftejemiet u l-attivitajiet internazzjonali m'għadhomx marbuta mal-kwistjoni barranin jew kwistjoni domestiċi, jieħdu sem f'kwalinkwa oqsma. Tant li hemm sfumaturi differenti bejn l-aġenda tagħkom fil-Parlament u anke dak li msejjaħ affarijiet barranin. Iġifiri kif tistaw tamlu tajjeb għad-dinja tal-affarijiet barranin fl-istrutturi tagħkom u tżewġuha mal-aġenda fil-Parlament. Huwa għal dan l-aspett li tixtiequ li hemm bżonn li tindirizzaw fil-parlamenti varji tagħkom nixtieq ngħidilkom u naħseb li l-pajjiżi kollha madwar id-dinja jeħtieġu jarfu fuq xi qed nitkellmu. Kemm minnkom jafu x'sir tkun l-aġenda ta' sostenibilità ta' wara l-2015 jekk iva, jekk tafu, kemm il-parlamenti tagħkom qed jiddibattu din l-aġenda, qed tagħmlu monitoraġġ qed tagħtu input tal-negozjati kurrenti, tafu il-Ministru tagħkom x'qed jgħid f'New York u x'pożizzjoni qed jiddefendi. Tafu li din l-aġenda ġdida tapplika fil-pajjiżi kollha, tagħkom inkluż. Pala sfond, tafu li l-istati adottaw il-regoli fuq l-MDGs, sebanijiet ta' żvilupp għal millenju għal pajjiżi li eh, żviluppati u pan wieħed għal pajjiżi li jiżviluppaw. Marufa bħala l-MDGs u offrow mod kif nisħu iktar fuq dawn l-affarijiet tal-iżvilupp minn dak iż-żmien l-hawn. Dawn l-anijiet suppost jintemmu fl-2015. Fejn mbagħad ħajkun hemm sensiela ġdida ta' anijiet ta' żvilupp sostenibbli u nimxu minn hemm u kull pajjiż madwar id-dinja ħajkun mitlub isegwi dan l-anijiet għal 15 jew 20 sena ta' wara. Għaw dan l-aħħar 12 il-xar minn mindu negozjati bdew f'New York, ħeġġiġna l-parlamenti jihdu interess attiv biex jiddibattu din il-kwistjoni fil-parlamenti hawnhekk anke wkoll fil-Parlament Ewropew biex jippruvaw jinfluwenzaw il-proċess. Jiena konxu ta' dwar l-azzjoni li ħadu l-Assembleja Interparlamentarja tal-Konsil tal-Ewropa ma nixtieq nismektar minn għadkom x'qed tagħmlu intom. In-nuqqasijiet fl-esperjenza tagħna meta konna naħdmu ma' bosta parlamenti biex ngħinuhom eh, għax-xogħol tagħhom biex implementaw l-MDGs u jekk hemm lezzjoni nistgħu nixtarru minn dan kollu huwa li n fl-implementazzjoni tal-MDG ma jistax ikun skuża għal nuqqas ta' rappreżentanza b'sem trasparenza teħid ta' deċiżjonijiet effettiv u skrutinju demokratiku. Jekk inqisu dawn il-valuri kollha nafu li dan huwa l-qofol ta' dak li huwa msejjaħ bħala governanza demokratika li tarbot flimkien il-prinċipju demokratiku flimkien ma' teħid ta' deċiżjonijiet għaqli effettiv u ta' implementazzjoni. Jekk ħarsu l-affarijiet lejn din il-perspettiva fl-opinjoni tagħna dan għandu jemes il-qafas ta' l-iżvilupp wara l-2015. Fi kliem oħra, dan mhux biżejjed f'dan il-qafas il-ġdid li nitkellmu biss dwar l-affarijiet ekonomiċi, soċjali u tal-ambjent tal-iżvilupp, imma rridu nitkellmu wkoll dwar il-governanza u l-prinċipji demokratiċi ukoll nil qafas li akkompanja dawn l-anijiet ġodda joffri bosta opportunitajiet għax-xogħol tagħkom fil-Parlament. Jinkludi iktar miri speċifiċi u indikaturi biex ikejlu il-progress biex niksbu dan l-anijiet jagħti iktar ċarezza u ħajkun akkumpanjat bil-ġbir ta' data u dan kollu ħajjenkom biex tkunu tistaw zommu rendu kont ta' mir il-gvern ta'kom tal-attivitajiet li kuna qablu dwarhom. Għal dawn ir-raġunijiet kollha jagħmel sens li dan il-qafas tal-iżvilupp ġdid ikun fih għan marbut direttament mal-governanza demokratika. Għan komprensiv li inkludi imma ma jkunx limitat għal kapaċitajiet u l-setat tal-parlament. Dan ser jiġri il-possibilità hija li wis probabbli le. U dan ma jkollu xejn x'jaqsam jew ftit x'jaqsam ma' raġuni għala ninkludu l-governanza demokratika bħala għan kollektar x'taqsam ma' l-istati li ma jkunux għadhom eh, fehmu x'inhu r-realtajiet tal-lum, il-fatt li għandna bżonn iktar demokrazija fil-relazzjonijiet internazzjonali u li dan għandu bżonn ikun iktar involviment tal-parlamenti fit-teħid tad deċiżjonijiet nazzjonali u internazzjonali. Biex nikkonkludi għalhekk Naħseb illi hemm ħafna xogħol pendenti, xogħol li rridu ntemmu fuq il-rappreżentanza politika fiħdan pajjiżna, imma naħseb illi fuq il-livell internazzjonali għanna modelli qed jaħdem għal rappreżentanza politika biex iktar nistgħu nindirizzaw mod l-isfidi internazzjonali tal-lum. B'ħafna modi huwa mudell ta' oriġni Ewropea. Hemm ħafna eżempji fl-Ewropa imma l-parlamenti tagħkom per eżempju meta tiddubitaw il-kwistjonijiet tal-eżekuttiv u tat-fassil tal-liġi fil-affarijiet internazzjonali. Intom tamlu dibattitu u tipprovdu istruzzjonijiet lil ministri tagħkom meta jiddibattu l-leġiżlazzjoni Ewropea hawnhekk f'Brussell. Nħeġġixkom temulaw dan l-eżempju fuq livell globali issa. U jekk tippermetu l-inżid, nissuġġerixxu wkoll illi il-Parlament Ewropew forsi jkun jista' jagħmel aktar biex jaħdem fiħdan l-IPU. Nittama illi bħala leġislaturi ġodda tkomplu tibnu fuq ix-xogħol li wettaqtu fiħdan l-IPU. Imma naħseb li modestament nissuġġerixxi li qed titilfu opportunità jekk ma tinvestowx iktar fl-IPU. Naħseb li jekk tagħmlu dan ikollu l-potenzjal li tiżguraw li d-demokrazija żomm il-pass mal-globalizzazzjoni ma teħtieġ li tibnu affarijiet addizzjonali u jien naħseb li ma tantx ikunu istituzzjonijiet effettivi imma jitlob li l-parlamenti tagħkom li fejn hemm is-seta llum jadattaw ruhom u jkollhom sem aktar attiv fil-kooperazzjoni internazzjonali. U nissuġġerixxi li żvilupp ta' wara l-2015 tal-Aġenda tal izvilup Sostenibbli tirrappreżenta xi ħaġa urġenti u test importanti li rridu naffaċċaw. Grazie. Thank you very much, Mr. Johnson. Grazie ħafna, Sir Johnson. Nibdew issa bid-dibattitu tagħna. L-ewwel kellim Is-Sur Suza Pinto mill-Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por cumprimentar. Grazie ħafna. Xtaqt nibda billi nifraħ lilek u anka l-kollegi mill-Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali u anka ħafna ħbieb li qed narawnek u li ntajt magħhom diversi drabi. Grazzi għal Sur Karas li żar il-Portugal riċentement, grazzi għal rapport tiegħu fuq ix-xogħol li sar Issanna l-opportunità li nivverifikaw li l-intervent ta' Trojka ma kienx sottopost għal kontroll demokratiku. L-esperjenza li għanna bitrojka fil-Portugal tispieganna x'inhi l-possibilità tal-parlamenti li jikkontrollaw attivitajiet fi stati membri differenti. Il-Portugal, flimkien ma stati membri oħrajn, naqat fil-proġett Ewropew u anka wera impenn lejn il-politika Ewropea bħal bonita wahdanija għaliex pajjiżna konvint illi ċertu aspetti ta' sovranità nazzjonali kienet kienu eh, pilastri storiċi għal daqstant kien meħtieġ li nirrikorru għal tip ta' sovranità mm, li l-in mill-livell Ewropea u tagħti sovranità lill istati membri li ma kellhomx il-responsabli politiċi ma setawx intervjenu sabiex iżommu eh, l-ura demokrazija u destin tal-popli. Il-munita hija instrument li jen sabiex naslu għal din il-mira kbira tal-proġett Ewropew fejn zgurajna il-demokrazija tkun tista tirbaħ l-aktar f'dinja ta' globalizzazzjoni u li stajna namlu ġestjoni aħjar tas sistema finanzjarja globali u dinija. L-esperienza Portugiża tal-aħħar snin però tirrifletti il-falliment. Il-Portugal huwa sottopost għal sovranità waħda biss fil-moment, is-sovranità totali tas-swieq u eh, fil-bini tal-politika tal-munita eh, wahdanija tlifna, tlifna ħafna, tlifna eh, ċans li noħorġu l-munita aħna stess, ma nistawx nifinanzjaw ruħna permessa sriq finanzjarji, tlifna l mekanizmi minimi indispensabli li jgħinuna niddefendu l-interessi tagħna fil-kriżi il ninsabu fija. U it-tweġiba Ewropea, globali, it tweġiba politika, it tweġiba demokratika, tal-Ewropa mhux qed narawha. Dan huwa bilanċ illi onestament huwa negattiv ikolli nistqar anka bħal pajjiżi Ewropej oħrajn, il-Portugal, il-politika tagħna hija politika tal-kupra, u tal-kupra qed nippruvaw niksbu lura l-fiduċja fis-swieq. L-unika mira li jidher li għandna prevalenti u li jiddomina kollox anka jażel l-għażliet li jsiru fuq livell ekonomiku u soċjali U qed naraw affarijiet tal bizza fil-Portugal pal pajjiżi eh, Ewropej oħrajn mhux biss fuq il-pjan soċjali fuq livell soċjali eh, sejrin lura mhux ħażin u anke fuq livell ekonomiku. ċertu deċiżjonijiet qed isiru biss sabiex niksbu lura fiduċa fissu qed infittxu fiduċa fissu imma qed eh, naljena u li ċittadini billi namlu dan. Għal daqstant fil-prezent l-Ewropa edha turi falliment siħ Mux qed nikkontrollaw il-globalizzazzjoni, anzi, is swi għet ikmandaw lill-Ewropa m'hemmx iktar sovranità fuq livell nazzjonali u laqas fuq livell sopranazzjonali, sovranità u l-kontroll huwa għafidejn is-swieq huwa xenarju ta' diqa ta' pajjiżi li huma mmexxija mid-dinamiċi tas-suq u din id-dinamika Eh, ta' diqa eh, waslet għal differenzi kbar bejn iċ-ċittadini u l-amministrazzjonijiet. Issa ħiet radikali u l-lemin estrem qed jagħtu eh, risposta kif ġara fil-passat danna fuq. Qed iwedu anka dominju tal-taminu b'saħħtu fuq minn oktar dajje fil-li palissa muwi sottopost għall-ebda kontrol politiku. ħatmu et jgħamil da kontrol politiku. U din il-forza tal- l-emin estrem qed iwassal għal dal-movimenti sabiex jiġġieldu fl-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin b'tali mod li joħolqu dannu danni kbar l proġett Ewropew. Fir-realtà l-kwistjonijiet mhumiex tnejn hija waħda it-tkabbir tal-lemin estrem li huwa riżultat tal-falliment kollettiv, l-inkapaċità li eh, nirkopraw fuq livell Ewropew dak il-kontroll ta' situazzjoni li permetti li nikkontrollaw is-swieq finanzjarju dinja globali. Sabiex nikkonkludi il-parti mill-kontinent hija gvernata mill-swieq finanzjarji fejn Eh, għanna għanna bżon nerġaw nikbru l-fidu ġam ġdijt. Grazzi. Il-Signora Kretju. Thank you very much, Chair. Mr. Karas. Grazzi, eh, President. Grazzi lilek, il-Mikel Angel, illi mux jazawnek palissa u l-Parlament Ewropew tal-li għamil dilla possibli Niħu għas li edawne illum pala parti mis senat rumen, rappresenta senat rumen. Saqt nirrispondi għal dak li għal il-kollega mill-Portugal. Pessimist huwa ottimist informat billi aħna ottimisti u informati tajjeb, nasib nistaw naqblu illi ġa tħanna f'ċirku Għanna ħafna istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet, inklużi assembleji parlamentari, pero ftit politika pubblika fuq livell globali sabiex insolvu kwistjonijiet pubbliċi u globali. Networks informali huma ħafna iktar qawwija, imma is-sużanijiet formali globali huma dejjem aktar dajfa. Il-qata Davos rajnija pal avveniment globali. Iġnus ma l-Assemblea ta' ġus ma' Uda, Eh, ma baqax sef saħħita lanqas u l-kwestjoni mażula għal konferenza tal-lum fi nifisa turi illi ma nħossu naskomdi bl-leġitimità dajfa ta' din nazzjoni globali dajfa. Aħna pala parlamenti inqbadna bejn żewġ forsi opposti minnaħa Għanna daw l istituzjoniet kollha, organizzazzjonijiet, attur ekonomiċi, involuti f'kull tip ta' kooperazzjoni informali sabiex insolvu problemi ekonomiċi globali ma jridux eh, jaqsmu informazzjoni mal-parlamenti, jridu kontrol totali. Meta nitlu fuq kwestjonijiet pal networks informali u kontrol fuq dan, qed naraw idea vojta blebda sustanza minnaħa l-oħra nistaw naraw movimenti ġodda emerġenti ta' demokrazija partiċipattiva. Sfortunatament dawn il-movimenti mhux ħarsu lejna bħala rappresentativi bizzejiet sabiex niddefendu eh, l-beni pubbliċi globali, ma jidirx li jem post għal parlamenti tradizjonali. Imma pospal dan u obbligatorju, governanza tajba miex tajba jekk ma tkunx demokratika, set ekonomika lesta timmina demokrazija politika. Eh, demokrazija ekonomika bisħolma u ċittadini eh, qed eh, iħossu li qed jgħixu f'suq u mhux soċjetà. Nemmen illi Stiglitz għandu raġun meta jgħid illi l-ħidma tal-WTO tal mf qatt ma kienu tant importanti daqs kemm mal-lum, però l-fiduċa qatt ma kienet daqshekk baxxa lanqas. U hemm mistoqsija li tajb nistaqsu. Nistgħu nibnu governanza demokratika u globali mingħajr ma niddefinixxu li ma beni xinu, ben, xinu ma beni pubbliċi globali u kif se niddefendu dawn il-beni pubbliċi globali ekoloġisti rnexxilhom jipromuovu in-natura u l-ambjent bħala eh, ħaġa li tirrappreżenta ben pubbliku. Imma l-gvernijiet insew eh, li l-paċi per eżempju eh, hija wkoll taqa' taħt il-kategorija. Inħalli il-kommenti li fadal li għattini parti tad-diskussjoni. Joe Linen, jek joġbok? From the European Parliament. Il-Parlament Europe. Ja, lieber Ottmar Karas und Miguel Martinez, vielen Dank. Äh, Grazie Hafna, Ottmar Karas, Miguel Angel Martinez. Kienet ħaġa tajba li äh, għanna dil-konferenza u bħal kollega tiegħi eh, studajna flimkien fil kolleġ Ewropew fi u li kwestjoni baqat preżenti magħna matul dan is-snin. Grazzi għax-xogħol tiegħek li wasal għal suċċessi kbar, il-kwistjoni ta' demokrazija parlamentari hija kwistjoni li importanti għalina u li tajb nippromovu. Qed niltaqgħu hawnhekk Parlamenti Nazzjonali u Parlament Ewropew. Fi żmien ta' globalizzazzjoni dinamika. U naħseb illi għanna interessi komuni u nishtiqo inħarsu l-istess valuri fi żminijietna. Fi snin u deċenji li għanna qoddimna naħseb illi se jkollna diskussjoni fuq valuri u dan se jiġi manifestat fuq sma differenti, oqsma fejn l-istorja il-kultura u konflitti fl-Ewropa eh, se jitfacċaw u ma f'assembleji bħal dawn li nexxinna niddefendu dawn l-interessi u valuri. Eh, seklu 20 se jkun eh, differenti mis-seklu 19 20 għanna l-internet għanna possibiltajiet kbar u d-dimna u dan iwasal għal-problemi u koll l-istoria, l-kwistjoni tal-NSA turi kem l-affarijiet jistgħu jkunu komplikati brabta mal-informazzjoni u trasferiment ta' data. Mhux biss eh, nisimgħu dak li ngħidu aħna manka dak li qed kumpaniji u gvernijiet dan huwa attakk fuq dritt fundamentali li għandna fl-Unjoni Ewropea u fil-karta ta' drittijiet fundamentali, ħarsin ta' data biex nsemmu kwistjoni waħda biss Imma l-internet iġib u ukoll l possibilta l 7 biljon persuna fuq il-pjaneta li jikkomunikaw fl-imkien u li joħolqu netwerk u politika internazzjonali m'għadix status esklusiv jew qasam esklusiv tal-gvernijiet hija ħaġa fidejn iċ-ċittadini u għandna movimenti globali fuq livell ta' ċittadini illi qed jiżviluppaw xi kultant għall-aħjar u xi kultant mles fortunatament. Jekk iċ-ċittadin huwa sovran, u għandna rappreżentanti taċ ċittadini illi suppost ifasslu s-soċjetajiet tagħna, allura il-ċittadin huwa sovran u l-parlamenti huma kmamar ta' ċittadini, però din mhix ir-realtà għaliex għandna l-mexxejja tal-politika tagħna li ħafna drabi tkun it-teknoloġija fil-fatt fuq qudimnet u anka rajna fil-kriżi finanzjarja bil-hedge funds u l-banek illi huma wkoll imexxu l-iżvilupp fid-dinja tal-lum. Mbagħad għandna l-internet. U l-faqar u f'ħafna naħa tad-dinja hija wa reliġjon li tmexxi l-politika u l-mistoqsija hi kif il-politika terġa' tmexxi l-proċess u anka fid-dawl ta' dak li qed jiġri fuq livell reġjonali f'dan il-kontinent u anka fuq livell globali. Ma naħsibx li hemm dubju fuq il-fatt li għandna bżonn sforzi iktar intensivi mill-parlamenti sabiex jinvolvu ruhom aħjar u sabiex ifasslu rwol għal-jom infushom. U fil-konferenza tal-lum u f'konferenzi simili għandna bżonn koordinament aħjar bejn eh, pajjiżi differenti, bej parlamenti differenti u uh, aħan maħna fil-Parlament Ewropew hemm bżonn koordinazzjoni aħjar sabiex nistabilixxu prioritajiet sabiex ikonna preżenza dal korp internazzjonali anka kalendar li rridu jitħejjew pereżempju. Anders Johnson għallinna illi kien hemm żviluppi fil-ġnus maquda, ħaġa tajba, għaliex hija l-organizzazzjoni globali u nittama li tkompli tiżviluppa u mhux tkompli tistaġna. il bieni globali jistgħu jiġu diskussi biss fuq dan il-livell ta' ġnus maquda wara kollox. Pero jiena kemm xejn iktar ambizzjuż minn hekk naħseb dak li ksibna huwa tajjeb, imma jekk inħarsu lejn il-ġejjin naħseb dak li għandna llum mhuwiex biżejjed għanna status ta' osservaturi aħna oħrajn għandhom ukoll istess status u Sir Johnson għal illi l-parlamenti eh, u ma voluti fil-ġnus maquda però qed nitkellmu fuq preżenza fejn għal-kemm aħna preżenti ma tantx għandna xi ngħidu. U jekk nitkellmu fuq demokrazija fuq livell globali rridu naħsbu fil-pass li jmiss u f'xi stadju jew ieħor niżguraw li mhijiex assembleja ġenerali b'eżekuttiv biss, imma hija assembleja parlamentari kif suppost tal-parlamenti. U, u rejna fl-Ewropa kif tista' tmexxi l-affarijiet permezz tal-Kunsill tal-Ewropa illi hija assembleja parlamentari illi tmur lura għad-49 u l-problemi tad- dinja xaktar xi sforzawna li niżguraw illi l-kontroll demokratiku tal-parlamenti jiġi instigat ukoll fil-ġus maquda l-lumor nafsinhar se nitkellem aktar dwar dan. Grazzi. Grazzi ħafna għanna diversi problemi u sfidi illi semmew dawn l-interventi bikrin, naħseb li huwa importanti li biżwiet l-analiżi u l ta' problemi nħorġu wkoll b'xi proposta jew tnejn fuq kif dan il-livell ta' koordinament u miżuri li semmew jistgħu isiru realtà u jitjibu wkoll. Il-kellim nimis, miss is-Sur Kannins Grazzi ħafna, Sur President. Xtaqt imur lura għal komment li sar fil-bidu dwar il-turnout baxx għall-elezzjoniet parlamentari eh, tal-Parlament Ewropew u eh, tajp li tkellimna fuq eh, dan id-dizappunt, pero naħseb illi għal-votanti tagħna hija kol nuqqas fejn jifmu ma jifmux l-Parlament Ewropew x'jagħmel viżavi anke x'jagħmel il-Parlament Nazzjonali, votanti qed jifmu anqas kif il-Parlament Ewropew jaffettwa direttament il ħajjiet tagħhom u kif inhu differenti mill-Parlament Nazzjonali. Il-mezzi tax-xandir tiffoka fuq in-negattiv, tifoka fuq kritika għall-Unjoni Ewropea, tkompli titma l-euroxettiċizmu u għal ħafna l-idea ġenerali hi li l-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea jiżistu biss fi Brussell għajn mill-dinja reali jina ċermen tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin fil-Latvja u bitwaqif tal-Servizz Azzjoni Esterna Ewropea hemm ħafna mistoqsijiet fuq kif dil-politika barranija dil-fera ta' politika Ewropea tikkumplementa jew tikkopera mana f'termini ta' politika barranija. Fl-aħħar sena rappreżentant li Sinjura Ashton, Barnes Ashton, u rrid li l-EIP għandha rwol un uniku. Is-suċessi fil-Kosovo u r-rwol tagħha fl-Iran qed eh, jibda juri eh, li jes tista' tkun valur miżjud għal politika barranija nazzjonali u għat deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali. għall ladvi għadna kemm għadna mal fiż-żona euro u fil-waqt li tranzizzjoni lejn l-euro kienet eh, waħda minn problemi Issa l-ideja hi li qed inċedu ktar sovranità u se jkun ir-rol eh, nazzjonali eh, ta' mqabel mal-politika Ewropea għad mill-Euro. Hemm ħafna minn dan id-dibattitu bej politika nazzjonali u politika Ewropea. Xtaqt imur lura titlu ta' dil-konferenza fuq Parlament Nazzjonali u Governanza Globali. Wis nibża li il-klim Governanza Globali jistaw ibeżaw il-bosta il-ħafna votanti li jħossu li dan ifisser tnaqir f'sovranità lokali u nazzjonali u rwol tal-Istat membru il-koll smajna din il-frazi, għanna naħsbu globalment u naġġixxu lokalment. U naħseb li huma l-votanti li jkunnu jafu il-Parlament Ewropew xista jagħmel sabiex jaffettwak fuq livell globali. Naħseb illi hija waħda mill-isfidi tal-Parlament Ewropew u anka l-Unjoni Ewropea u l stati membri kollha u anka sfida għal parlamenti nazzjonali gvernijiet li jkomplu jedukaw lil votanti tagħna dwar kif xieġri eżattament hawn fi Brussell u kif dan jaffettwa l-ħajja tagħhom ta' kuljum. Kif jista' jtejjeb il-ħajja tagħhom jew kif jistaw kol ixekkel dak li qed provaw jagħmlu. Din hija waħda mill-isfidi kbar li għanna qudiemna jekk nixtiequ nżidu t-turnout u n-numru ta' nies li jħorġu jivvutaw fil-Parlamenti eh, fil-Elezzjoni Ewropej ta' Mejju. Uh, Mr. Carlos Sorinio. Grazzi, Sur Carlos Sorinio, membru tal-Parlament Ewropew. Grazie ħafna. Nixtieq nifraħ lill membri tal-Uffiċċju tal-President tal-Kollegi tal-Parlament Ewropew, mela kollegi tal-Parlament Ewropew, il-Parlamenti Nazzjonali wkoll li qegħdin jipparteċipaw għal din il-laqa. Introduzzjoni ta' Trattat ta' Lisbona biddel mm, f'daqqa waħda il-bilanċ tas setat tal-istituzzjonijiet Ewropej. Fl-istess ħin, is-setat tal-Kummissjoni u tal-Parlament Ewropew saru aktar bilanċati, iżda fl-istess ħin b'dan kien hemm intergovernmentalizzazzjoni, ġifieri sforz miżjud jew kella preżenza miżjuda tal-Kunsill il-ħolqien ta' eh, direzzjoni interna tal-Kunsill u dan meta mqabbel mar-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali. Li dejjem kienu xi ftit jew iżolati minn eh, responsabilità tagħhom li importanti ma mhix biżejjed tal-kontrolli li jsiru min-naħa tal-gvernijiet nazzjonali. Mela, din is-sitwazzjoni waslet biex saħħet il-seta tal-Kunsill. U huwa ċar li kien hemm ċertu konsegwenzi, turi differenzi tal-kapaċità ta' deċiżjonijiet u ta' influenza tal-pajjiżi differenti kif ukoll e, Prezentat ukoll il-prinċipju fondamentali tal-Unjoni Ewropea u forsi anka editom xi ftit. Ħareġ il-tnaqset il-trasparenza tal-proċessi ta' teħi ta' deċiżjonijiet. U anka l-azzjoni tal-parlamenti nazzjonali hija importanti ħafna, iċ-ċittadini nazzjonali qed jaraw bħala azzjoni li ma tantx hija importanti, li ma tantx hija deċiżiva u xi kultant jgħidulna wkoll li aħna mpaxxu ħafna meta nitkellmu. Iżda fil-fatt dawn il-kliem m'għandhomx il-konsegwenzi prattiċi U meta dawn il-kliem mandomx il-konsekwenza pratika, dan ifisser li memx konsekwenza eh, mxandra ġbiri ma t-tħolx fil-mezzi ta' xandir u allura il-ċittadin ma kunux jafu t jiġri. U aħna bħala 28 pajjiż forsi għanna bżon ta' ċentru ta' taħit ta' deċiżjonijiet eh, differenti ma' mux veloċitajiet differenti. Hemm ċertu pajjiżi li ma femux li qed jiġu applikati strateġiji ta' autoflagellazzjoni ġviri fih dan din l-Unjoni. Il-politiki li jiġu applikati issa bażikament qed insawtu lil nafusna meta qabla mal-Unjoni Ewropea kollha kemm Iva vera irridu nsaħħu ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali u ċertament irridu nassiguraw li dawn il-parlamenti nazzjonali jivverifikaw jikkontrollaw dak li jista' jiġi kontrollat iżda li jkun hemm ukoll intervent min-naħa tal-gvernijiet nazzjonali li jkun jistgħu jintervjenu meta jittieħdu ċertu deċiżjonijiet fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Irridu nsaħħu wkoll in-netwerk ta' kollaborazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u anka l-Parlament Ewropew Iżda, u din xi ħaġa li semmija il-kollega Portugiż Ewza Pinto fil-bidu tad-dibattitu, hemm kwistjoni li aħna ma nistgħux nevitaw. Iġifieri, il-perċezzjoni li għandhom iċ-ċittadini Ewropej u għawek ġejjin il-problemi għaliex mhux qed joħorġu jivvutaw, il-perċezzjoni li għandhom iċ-ċittadini Ewropej ta' kif jittieħdu d-deċiżjonijiet fl-Ewropa. Il-Portugiżi, nis Portugiżi qegħdin jaħsbu dejjem aktar li memx libertà ta' espressjoni reali. U li teżisti il-prattika li ma tantx tintuża tal-elezzjonijiet Ewropej, ġifir tad-demokrazija fil-elezzjonijiet Ewropej probabbilment ma jħossux li hemm demokrazija sħiħa, forsi ninsabu f'mument ta' bidla, Forsi rridu nagħmlu federazzjoni ta' stati nazzjonali, forsi dan huwa l-unika mod kif nerġgħu nirkupraw il-fiduċja li tnifla taċ ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Issa mill-Parlament Grik. L-Onorevoli Kostantinas Mirzarvis. Grazzi ħafna. huwa minnu li il-kriżi bidlet il-mod ta' kif in-nies tagħna jaraw l-affarijiet, kif ukoll tal-mod li fbih jirreaġixxu u jaraw is-sitwazzjoni. U ovvjament dan għandu impatt fuq il-politiċi, għaliex il-politiċi u rewna li hija l-ekonomija li tmexxihom u għafidejn il-parlamenti nazzjonali li jihdu ċertu deċiżjonijiet ekonomiċi li mbagħad jingħataw natura politika. Huwa minnu li il-parlamenti nazzjonali tal-pajjiżi li għandhom programm ta' aġġustament u pajjiżi oħra li appoġġawhom kellhom jifilħu il peace ta' dan ta' din il-kriżi. U dan riwassal għal aktar diviżjoni bejn min ħallas u min jibbenefika, ġviri il kontribuenti il-beneficjari. Għalek aħna l-koll nafu li kena maġġoranzi żgħar ħafna li verament kienem ħafna tensjoni. U dan kellu impatt fuq l-opinjoni pubblika u koll. U kienem ħafna iżjed tensjoni hemmhekk, għalhekk dan kien l-impatt dan li rridu nittrattaw qabel l-elezzjonijiet parlamentari. Iżda, it-twaqif tal-Kumitat Karas, ġviri rapport tijak dwar it-Trojka, jena naħseb li din paċċiet ftit dan il-klima negattiv. Jena naħseb li vera kienet ta' għajnuna għal dik tal-opinjoni pubblika li xissa em stampa iżjed eh, pozittiva dwar il-Parlament Ewropew. Ġviri din kienet ħaġa waħda li għamilt inti ma' għenet għalhekk aħna qegħdin nippruvaw nagħtu l-informazzjoni ċittadini u jidir li l qed li iżjed iċ-ċittadini ma jkunu jafu dwar l-Ewropa, iżjed ma jkun tajjeb it-turnout fil-elezzjonijiet parlamentari. Jiena nixtieq ngħid li m'iniex daqshekk konvint jistaw jiġu jivvotaw imma jispiċċaw forsi jivvotaw kontra l-Ewropa jista' jkun hemm voti negattivi. Għalhekk irridu nsibu modi differenti biex inwasslu dawn il-messaġġi pożittivi. Huwa minnu li il-klima huwa iżjed iċċentrat fuq l-etniċità, n-nies qegħdin jifukaw eh, jiffukaw fuqhom infushom anke pajjiżi stess u din qed tiġri wkoll f'pajjiżi li m'għandhomx kriżi serja, pereżempju l-Iżvizzera. U m'għandhom rata ta' qatt baxxa, eh, tkabbir ekonomiku pożittiv, eċetera, eċetera. Għalhekk il-fatt li n-nies issa qegħdin iduru aktar eh, jifuka fuqhom infushom u jaraw xittiġi tiġri f'pajjiżhom stess, hija xi ħaġa interessanti ħafna Imbagħad fil-pajjiżi fejn kriżi eh, kien hemm il-lemin estrem li sar dejjem aktar popolari u din qed poġġi pis kbir fuq l-atmosfera politika. Għalhekk jiena fil-fatt m'għandix mistoqsija, sempliċement għandi kumment, iżda forsi dan jista' jwassal għal mistoqsija x'azzjoni pozittiva jista' jieħu l-Parlament Ewropew li ħajkollu impatt pożittiv fuq iċ-ċittadini u kif nistgħu norganizzaw mod aħjar l-istrutturi ad hoc pat trojka. Issa diġa hemm għafas regolatorju li tieħu dan hemm regolament 472 li bħalissa jirregola supervizjoni ta' pajjiżi li għandu problema ta' dejn, jiġri l-mandat ta' trojka f'xi momenti u ieħor ħajjin tem. Għalhekk irridu neżaminaw kif nistgħu nerġgħu norganizzaw minn ġdid dan kollu irridu nazaminaw eh, naraw il-fora internazzjonali u oħrajn għaliex dawn il-fora tieħdu deċiżjonijiet verament importanti li l-parlamenti nazzjonali jridu jpoġġu fis-seħ. Iżda minnaħa l-oħra m'hemmx skrutinju fuq dawn l-istituzzjonijiet għalhekk din hija xi ħaġa li rridu nażaminawha. Jiena naħseb li dawn huma inizjattivi importanti ħafna, jiena ma nafx x'inhi s-sitwazzjoni fl-Irlanda jew il-Portugal jew l-pajjiżi l-oħra li huma affettwati mill-kriżi, iżda il-fatt li jeżisti dan ir-rapport karas fuq it-Trojka verament biddel l-immaġni tal-Parlament eh, fajnejn in-nies. Grazzi. Grazzi ħafna mill-Parlament Irlandiż. Sur Dan Raffi. Grazzi ħafna. Jina verament kontent li jgħataw bħalissa dal-ħodu, grazzi tal-li organizzajtu din il-konferenza. U biex neħu spunt minn dak li għal il-kollega Konstantinos, il-kollega Grek, Jina verament, laqtit naqatni l-fat li meta nitkellmu dwar demokrazija, turnout, referenza ta' sur eh, Martinez meta għalli meta xaħat ma jkunx kontent li kunem turnout bax, jina naħseb li liżiet kwistjoni importanti għan nies meta joħorġu jivvotaw hija rilevanza mux jekku mux kontenti jew mux kontenti, u fl-Irlanda nistanati zewċ eżempji ta' dan l-ola turnout li ħna qatt kellna f'elezzjoni ġenerali għal ħafna snin kien propju fl-aħħar lezzjoni li kellna x'tlet snin ilu, meta nista' ngħid li aħna konna għadna kif tħallna fil-bailout tagħna stess. U it-tieni eżempju huwa għala kellna referendum fuq l-istabilità fiskali, fuq trattat tal-istabilità fiskali. U jekk ċittara kif l-affarijiet forsi kienu differenti fl-Irlanda milli situazzjoni fil-Greċa jew pajjiżi oħra, in-nies ma kellhom xejn xi jgħidu għal dik li hija trojka. Iżda mbagħad xi ftit xhur wara ġew mistoqsija dwar it-Trattat ta' Stabilità Fiskali u jena naf li fl ewropa forsi anka f'pajjiżi, kien hemm tentattiv jew tama li ma jkonniex dan ir-referendum iżda aktar minn 60% appoġġaw it-trattat. Iġviri bażikament aċċettaw it-termini ta' trojka u l-bailout, għalhekk in-nies kellhom mbagħad sjeda tal-bailout in nifsu kważi kważi. U tul dik il-kampanja kien hemm involviment kbir tal-imsieħba soċjali, kien hemm ħafna dibattitu fil-pajjiż. Iżda probabbilment kienet li iżjed deċiżjoni diffiċli li kellna nieħdu eh, f'pajjiżna minn meta eh, ġie waqqaf l-istat fl-20 Għalek, forsi f'dawn l-elezzjonijiet Ewropej iva jista' jkun li hemm partecipazzjoni żebbaxxa tal-votanti, imma ir-raġuni hija rilevanza. Jina naħseb li għandna ċertu potenzjal. Jina kontaw għal jumej, xifti ġimatilu, e, eh, fit-tmim tal ġima parlamentari, u kien hemm eh, ammont kbir ta' persuni li tkellmu minn partiti differenti, minn pajjiżi differenti, minn opinjoni differenti. Iżda fit-tmiem ma kienx hemm deċiżjoni jew għas tentattiv li tittieħed deċiżjoni. U jina naħseb li jekk jirnexxinna niżviluppaw il-ġimgħa interparlamentari sabiex din tkun forum li għanda rwol fis semestru Ewropew, iġveri tista tiħu deċizjonijiet jew tista tagħmel ċertu rakkomandazzjonijiet, naħseb tkun ħaġa tajba lix l-elettorat tagħna, l-politiċi tagħna dejjem il-politiċi fil fat jagħmlu l izbal li sottovalutaw l-elettorat u ma jafu xinu rilevanti għalek mux aħna rridu najdu l innis din hija ħaġa rilevanti, fidejna li l-istituzzjonijiet li nittrattaw namluhom aktar rilevanti. U għalek, aħna ħajkonna l elezzjoni lokali u eh, Ewropej fl-istess ġurnata f'mej. ħafna nies meta jivvotaw fil-elezzjonijiet Ewropej, jivvotaw e, issa speċi ta' referendum fuq il-prestazzjoni tal-gvern dik l-ewwel raġuni għal jivvotaw. It-tieni net jivvotaw fuq bażi politika jekk hux soċjalisti jew ehm, eh, Kristjan Demokratiċi U jiena nissuġġerixxi li parti żgħira e, fit-teħid ta' deċiżjonijiet tagħhom ħajkunu propju l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. U raġuni hija li huma meta jivvutaw qegħdin jaħsbu dwarhom infushom. Hemm din dawn lajdut li n-nies e, eh, jivvotaw skont il-bżonnijiet tal-pajjiż, imma ma naħsibx li huwa minnu meta jivvotaw in-nies din hija ġeneralizzazzjoni u ma qed jasbu dwar u huma kif ħaj titjib ħajjithom bil-votazzjoni tagħhom. Jiġifieri jekk ma jkunux kuntenti iva jista' jkun li votaw aktar. U verament rridu morru lura għal punti bażiċi biex nikorġi xun nies jivvotaw. E, u Eh, fl-Irlanda edin nikonna diskussjonijiet fuq l-imbaxxu l-etat biex jivvotaw li niddiskutuha fl-iskejjel. Malt ma' nies li jekk verament eh, tistaqsihom u ma jafux kif jivvotaw u fej jivvotaw. Jena naħseb li hawnhekk il-Parlament Ewropew jista' jkollu rwol. U l-aħħar punt, jekk ikun hemm elezzjoni illum, jiena ma nistax nivvota għax ninsab hawnhekk fi Brussellu naħseb ħafna nies f'din il-Kamra forsi wkoll ma jistgħux jivvotaw. Issa f'dinja globalizzata din hija xi ħaġa trid tiġi indirizzata. Ħafna minna jivvjaġġaw ħafna ta' spiss anke waqt il-vakanzi huma li tkun tista tivvota f'pajjiż ieħor din hija xi ħaġa li ta' min jaħdem ftit fuqha biex intejbuha. Grazzi. Thank you a global voting system. Sistema globali ta' votazzjoni kienet idea ta' jtijak. Issa sur Grek minn Malta. Grazzi, sur Vice President Martinez, sur Vice President Karas, tal-li tal organizzajtu dan il-forum u Nirringrazzjaw kol l-Segretarju Ġenerali eh, Johnson tal-prezentazzjoni tiegħu u tal-ħsibijiet li ta' dwar dan is-suġġett. Suġġett interessanti, suġġett pertinenti u ċertament li huwa f'waqtu ehm, li jiġi li jiġi diskuss, però suġġett li kif ehm, ġi żviluppat eh, id-diskussjoni dal-għodu jiddiskuti kif il-multilateralizmu jista' isaħħaħ l-iskop kif jista' jsaħħaħ ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali u dan isarraf fit twettiq prattiku ta' politika li titkunx prunata mill ħol tal-ġid, ġid ekonomiku, però kif ukoll mill-iżvilupp soċjali pożittiv fil-qafas tal-valuri tal-parlamenti nazzjonali eh, tagħna. U suġġett aktar interessanti wkoll fis-sfond li l-fenomenu tal-globalizzazzjoni sa' realtà il-fenomenu tal-globalizzazzjoni sar aktar xi ħaġa eh, illi qed ngħixu biha mod partikolari f'dinja li hija konnessa f'dinja li hija maquda f'qafas tista' tajt wieħed diġitali. Għal pajjiż bħal tiegħi, bħal Malta, il-globalizzazzjoni għandha impatt ħafna aktar rilevanti minħabba dak li aħna nintlaqtu bih bħala pajjiż żgħir u l-impatt tal-multilateralizmu ukoll flimkien u f'qafas u f'isfond tal-globalizzazzjoni jolqtuna direttament jekk mhux aktar proporzjonalment akbar minn kif jolqtu pajjiżi oħrajn minħabba id-daqs tal-pajjiż. Il-mod il ta' kif l-assemblej multilaterali jista' jkollhom rwol aktar attif u relevanti għan-nies għalina huwa wkoll kunċett interessanti ħafna. Huwa kunċett relevanti għaliex un nenfasizza fuq l-argument ta' relevanza għaliex il nuqqas ta' relevanza jiena nemmen illi twassal f'nuqqas ta' fiduċja. U dik in-nuqqas ta' fiduċa fil-politiċi finalment tnaqqar il-reżon detr tal-parlamenti u anki ta' l-istituzzjonijiet f'livell multi nazzjonali. U dak fl-opinjoni tiegħi wassal finalment għall-indifferenza lejn il-politiċi u għall-astensjoni fil-ġurnata fil-jum tal-votazzjoni. U naħseb għalhekk f'dan il-kunċett għandna naraw kif jista jitfassal dal-parlamentazzazzjoni dal, dal tal-assembleji tal multilaterali mingħajr ma eh, titnaqqar il-sussidjarjetà mingħajr ma jittiklu l poteri leġislattivi u amministrattivi tal-Parlament Ewropew u tal-Parlament Nazzjonali. Iżda nemmen li fuq kollox din, dan il-kunċett jista' wkoll iservi bħala pont, bħala pont, pont kruċjali illi iġib flimkien, jikkonverġi flimkien l-aġendi politiċi fuq it-tlet livelli, fuq il-livell multilaterali, fuq il-livell Ewropew, u fuq il-livell u fuq il-livell nazzjonali. U naħseb dan din il-konverġenza dan eh, l-allinjament għandu jwassal biex ma jkunx hemm distak bejn il-prioritajiet li huma relevanti għan-nies għaliex ħafna drabi rridu nammettu illi dak li jiġi diskuss fl-assemblej multilaterali mhux neċessarjament huwa relevanti għal prioritajiet tan-nies u bekk aħna nkunu nistgħu qed inersqu biex innaqsu dak eh, l-agnostiċiżmu minn nies lejn il-politiċi. Jiena eh, għalhekk eh, il-suġġerimenti għaj huwa li din il-konverġenza aħna kemm jista' jkun infittxuha billi l-aġendi politiċi fuq daw it-tlet livelli jkunu aġendi prattiċi, jkunu aġendi li jkunu soċjalment pragmatiċi u aġendi, u aġendi li jkunu ehm, ekonomikament realistiċi. Għalix bekk inkunu nistaw aħna inservu ehm, din, din il-pjattaforma tkun pjattaforma ġdida li fuqa nistgħu nibdew nagħtu risposti reali, risposti prattiċi għall isfidi globali u komuni li affettwawna l-koll. Grazzi, Sur President. Uh, thank you very much. We have uh, Il-President. Kelli moħra u jitkellmu? Le, ma naħseb li issa nistgħu naddu għall-ewwel round ta' tweġibiet. L-ewwel is-Sur Johnson, Nick Box. Ma nafx jekk nistax nagħti tweġibiet, imma nixtieq nirreaġixxi fuq xi punti li tqajmu f'dan id-dibattitu. Ħadd nota tal-fatt illi bosta minnkom qed jirriflettu fuq il-turnouts baxxi kemm ftit nies qed joħorġu jivvotaw. Jew kemm ma tantx hemm min jirreputa moto li l-politiċi differenti fil-parlamenti varji. Jien nista' ngħid li kwalinkwa politiku, kwalinkwa parlamentari fid-dinja hija problema li affaċċa. U rajna minn bosta starriċ li kien hemm f'kull reġun u kullim kien issib l-istess riżultati li il-Parlament, l-istituzzjonijiet u l-membri li huma parti mill-istituzzjonijiet ikunu lejn l-aħħar tal-lista ta' kemm uh, in-nies jafdaw, eccetera. U kien hemm ħafna studji għala dan huwa l-każ għalfejn din eh, naraw li dawn l-affarijiet jiġru u ma tantx hemm tweġibiet faċli tista' tagħti, hemm ħafna affarijiet li tista' tagħmel u nista' nissuġġerixxi li hemm affarijiet li ma tista' tagħmel xejn dwarhom u din għandha x'taqsam man-natura tal-politika infusa. Għaliex meta tmur f'kampanja elettorali tagħmel dan biex tipprova tikseb il-voti u għalhekk ikollok programm pjattaforma li inti taħdem fuqha tagħti wedit li inti ħad tipprova tikseb ċertu għanijiet u hija fin-natura tal-affarijiet li inti mhux dejjem tkun tista' tikseb dawk l-anijiet kollha. Jiġifieri jekk sena wara l-oħra wara l-oħra ngħidu liċ-ċittadini li aħna ħan niksbu u ħan waslu il-bidla u sena wara l-oħra ċittadini jaraw li maħna mhux kapaċi nwaslu din il-bidla hija ħaġa naturali li ċittadini jaħsbu li aħna maħtanċ aħna seri. U għalhekk naħseb li dak li jaħtiġu tirriflettu fuqu daqsxejn huwa x'messaġġ nagħtu li ċittadini tagħna. U hawnhekk nasal għal kwistjoni ta' rilevanza. Kemm aħna rilevanti għaċ-ċittadini? Sentejn ilu l-organizzazzjoni tagħna konkludiet proġett ta' sentejn fejn aħna minna stħarriċ għal punti di vista ta' ċittadini u l-punti di vista tal-membri parlamentari dwar xulxin u aħna rsibna fenomenu universali fejn iċ-ċittadini tassow kienu edin jitolbu l-membri parlamentari x'qed tagħmlu għalija. Ħadd ma kien kien x'kienet jagħmlu għal direzzjoni ġenerali tal-pajjiż fil-livell tal-politika, le kienet jinteressaw minn warhom x'qed jagħmlu għalik. X'qed tagħmel għalija rridu xogħol għal tolidna, servizzi tas-saħħa għal mara tiegħi, affarijiet għalija. Kulħadd kostantament jipprova jiġbet l-interessi tiegħu minnaħa tal-membri parlamentari. U dan tarawħ, ma nafx jekk japplikax għalikom, imma l-membri parlamentari jaraw li kull ma jagħmlu ma li għattaw iktar żmien minn tagħhom jippruvaw jindirizzaw it-ħassib tal-kostitwenti tagħhom. U ħafna ċittadini fil-fatt jistennew dan minn membri parlamentari tagħhom li jaqdu lilhom u l bżonijiet tagħhom. U tafu, so li hemm limiti kemm tista' tagħmel dan Bħala riżultat ta' dan, bosta parlamentari jipravaw iwieġbu għal din it-talba u għal kunċett li jisom il-bot mit ċittadini u li il-proċess parlamentari kun trasparenti kien jista' jkun biex bekk ċittadini kun jistaw jafu b'mod aċċessibbli x'qed jiġri fil-Parlament. U joffru koll opportunità li ċittadini biex jipprovdu input għax-xogħol li jseħħ fil-Parlament. Hemm pajjiżi li marru għall-estremi kbar fejn saħan sitra permezz tal-internet jew mezzi oħrajn tassow tista' bħala ċittadin tipprovdi proposti għall emendi jew it-titjib tal-leġiżlazzjoni li tkun qed tiġi konsiderata fil-Parlament u għandhom ħafna personal li qed jippruvaw jiflu dan il-materjal biex jaraw kif ċittadini jixtiequ jsawru ċertu liġijiet. Intqal diġa li t-teknoloġija u l-internet illum toffri bosta opportunitajiet, opportunitajiet enormi biex indaħlu il-punti di vista ta' ċittadini fix xogħol parlamentari, biex bekk l-istituzzjoni u x-xogħol tagħkom ikun iktar relevanti għal ċittadini. L-aħħar ħaġa li xtaqt nikkummenta dwarha illum hija il-kunċett tal-aspett globali versus l-aspett nazzjonali. Uħut minnkom ikkummentaw illi hemm ħtieġa li kunem iktar demokrazija fin negozjati internazzjonali. Jien naħseb li nafu dan, kulħadd jixtieq jara l-istess ħaġa, naħseb il qed nitkellmu dwar l-istess ħaġa hawnhekk, imma barra minn hekk għandkom tkunu tafu wkoll li hemm rezistenza enormi għal dan, mhux qed noqgħod nilab bil-kliem hawnhekk, qed nippruvaw naraw kif ħaneħilsu jew babsu daqxejn il xaħa ġalila maħna għal-bosta sekli, għal-snin sħaħ. Tikom eżempju, fl-2005 jena vjaġġajt ma' grupp ta' speakers flejn il-ġnus maquda f'New York u kellna sessjoni ta' taqsira mal-ambasċaturi dwar kif dik il-konferenza tal-speakers li kienet sesseħ iktar tard ser timxi. U jena kont flimkien ma' speaker li kombinazzjoni l-lum huwa president ta' pajizu u kien jabil edha ħdejja u aħna għamilna din it-taqsira, spiegajna s-ser jiġri, tkellimna dwar l-importanza ta' dan kollu u lan aħħari li kunem iktar demokrazija fil-ġnus maquda. U fit-tmim ta' dak id-dibattitu, wieħed mill-ambasċaturi tal-pajis, tal-speaker in kwestjoni, għalli ta' bil-ħak kolla merħba, nilqawkom bidejna miftuħa u nixtiequkom hawn dejjem jekk tajdu l-affarijiet li ngħidu aħna. U naħseb li dan huwa sintomatiku tal-affarijiet kif jimxu. Hemm istituzzjoni intergovernattiva u gvernijiet mhux probabbli li jkunu jridu jibdlu din l-għamla kollha mill-aktar fis u għalhekk naħseb li dak li neħtieġu nagħmlu huwa billi nkunu ħawtila biex bekk inqarbu l-parlamenti nus maquda, ikunu inklużi u jekk intom tidu tkunu parti mid diskussjonijiet fuq iż-żemma ta' paċi hemm kummissjoni li taħdem fuq dan għandkom siġġu madwar in-negozjati tistgħu titkellmu aħna nistgħu nitkellmu. Namlu l-istess ħaġa fil-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem kont fir-Romanija l-bieraħ fejn kellna 12 il-parlament flimkien jitkellmu dwar kif dawn il-parlamenti issa jistgħu jieħdu sem fil-reżami perjodiku universali fuq l-obbligazzjonijiet f'dan il konsil ta' Drittijiet tal-Bniedem. Hemm bosta modi kif dan jista' jseħħ tkun xi ħaġa sabiħa kieku ngħixu f'dinja differenti u hemm assembleja waħda, imma hemm kanali u nħeġġixkom tużawhom għax hemm ħafna proċessi u modi kif tistgħu tagħtu l-influenza tagħkom. Grazzi. Ja. Il-President. Grazie ħafna. qabel ma nagħti tweġiba għal kummenti individwali forsi nieħu din l-opportunità biex inkompli fuq xi kwistjonijiet li qajjimtu qabel. Naf li sur Riccardo Papista mill-Portugal talab għal mikrofonu. U nadilu l-mikrofonu s-sajk joġbok. Grazzi, eżis kollegi. Dejjem pjaċira lija niġi hawnhekk Brussell u nirringrazzjakom għal din l-opportunità biex ikonna dibattitu verament importanti. Kemm għat pajizi kif ukoll għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. U fl-aħħar mill-aħħar anke l-konċett ta' governanza globali. Fil-fatt ma nistgħux ninjoraw id-dimensjonijiet id-daqs tal-preżenza Portugiża hawnhekk preżenti fil-Kamra. Forsi il-President tal-Parlament Portugiż b'din id-deċiżjoni xtaqet li twassal li mill-Portugal ħaj ħajoħroġ messaġġ b'saħħtu f'dan id-dibattitu. Wieħed mill-messaġġi huwa dan li hemm żbalji li ma nistgħux nirrepetu. L-Onorevoli Karas qal li rniħtiġu nitalmu mill-kriżi, mill-valutazzjoni ta' dak li għamlet trojka tal-azzjoni tagħha iva dan fondamentali. U anki jekk il-Parlament Ewropew għandu membri eletti direttament mill-ċittadini, xorta waħda saru żbalji, żbalji terribli fuq kollox per eżempju fuq il-memorandum li stabilixxa l-xogħol ta' dawn l-aħħar sentejn f'pajjiżna, il-Portugal, kien hemm sottovalutazzjoni tal-fatt tal-fatti effettivi li qed ifħabtu magħhom wiċċhom iċ-ċittadini tagħna. U dan qed ikollu riperkussjonijiet negattivi ħafna, pereżempju fil-qasam tas-saħħa. Rħarisna biss lejn l-ekonomija u l-finanzi. Ħarisna biss lejn dawn l-affarijiet u ma xejn aktar, pereżempju s-saħħa kien hemm nuqqas totali ta' garanziji li setaw iħarsu s-sostenibilta' tal-interventi finanzjarji li setaw jitwaslu. Għalek, nishtiqnajt najt li huwa minnu li mannix nintlu nindahlu fil-setat sovrani iżda hemm bżonn li dawk li jieħdu sem fit-trojka ma jagħtux wisq widen lill-IMF u joqogħdu jagħtu kasom wis u jgħidu li l-Portugal rrit jiżviluppa ruħu ċertu mod, ma nistgħux nimxu f'din id-direzzjoni aktar ma jistax ikun li triq li jattiħu l-Unjoni Ewropea tibqa' din. Qed nagħmel din l-osservazzjoni ma naħseb li nistgħu nieħdu talima minn dan kollu. Kiku aħna involvejna aktar il-membri parlamentari nazzjonali forsi xi żbalji stajna nevitawhom. Is-Sur Johnson tal-IPU, l-Unjoni Interparlamentari, għamel diskors interessanti ħafna, speċjalment fl-ambitu tad dibattitu tal-lum. Jien nifraħlu għal 125 sena tal-organizzazzjoni li tirrappreżenta l-IPU Imma għaliex għanna dan ir-rwol importanti aħna bħala Parlamenti Nazzjonali, għaliex aħna niddeċidu fuq il-budgets nazzjonali, aħna niddeċidu x'inhuma l-kwoti li pajjiżna jħallas lill-organizzazzjonijiet internazzjonali, għal daqstant aħna nixtiequ u nittamaw li aħna nkunu nistgħu nieħdu sem fil-proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet, irridu nkunu nistgħu naqdu rwol iktar xieraq U dan ir-rwol ġdid tagħna forsi jista' jkun rwol ta' skrutinju tal-azzjonijiet internazzjonali u forsi jina nħoss li hemm bżonn inkun aktar preżenti. Forsi nkun nistgħu niggarantixxu kif ħajsawru l-aġendas differenti biex bekk ikunu iktar jorbtu mal-ħtiġijiet tal-ċittadini tal-pajjiżi tagħna biex bekk l-interessi globali, l-interessi ta' ċittadini tagħna jiġu rispettati. Sfortunatament dan ma tantx jiġri ta' sekwit, jien qabel kon naħdem għal aġenzija tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa u nista' ngħid li għalija għandi ċar u dimajnejja punt. Id-deċiżjonijiet tal-investimenti li jseħħu fil qasam tas-saħħa u miktar ikkundizzjonati mid-donaturi l-kbar minn dawk li jagħtu l-aktar il-flus miktar milli fuq il-bażi ta' deċiżjonijiet li jridu jittieħdu skont konsiderazzjonijiet pereżempju ta' xjenza, ta' drittijiet tal-bniedem, jew inkella tal programm li aħna qed nfasslu għal saħħa wara l-2015. Nikkonkludu billi ngħid irridu nevitaw l-iżbalji tal-passat, irridu nsibu mekkaniżmi li permettunna biex il-membri parlamentari li huma rappreżentanti diretti ta' ċittadini tagħna huma responsabbli direttament għal dawk li jivvotawhom ikollhom rwol aktar attiv fid-deċiżjonijiet u fil-skrutinju tal-organizzazzjonijiet internazzjonali. Grazzi. Grazzi. jgħid il-President. U issa l-ex kummissarju sa membru parlamentari is-sur Lazlo Kovac mill-Ungerija. Grazzi, l-għonet nishtiq nesprimi ruħi billi nifraħ l-Parlament Ewropew, grazzi għal din l-inizjattiva nixtieq nifraħ li sur Martinez u sur Karas għal introduzzjoniet introduzzjonijiet brillanti tagħhom u l-aħħar iżda mhux l-inqas nixtieq nifraħ li sur Anders Jonsen għal diskors distint tiegħu. Eżis kollegi, naħseb l-iktar fattur karakteristiku ta' l-era tagħna hija globalizzazzjoni. Globalizzazzjoni li hija proċess oġġettiv toġobna jew le ma jistawx l-ura jew saħansitra waqfuh. Hemm sfidi bħal pereżempju teddidi tal-paċi, is-sigurtà u l-istabilità, bħal pereżempju il-gwerer, konflitti militari u terrorizmu, bħal kriżi ekonomika u finanzjarja u bħal faqar il-ġuħ u l-epidemiji, speċjalment fit-tiela dinja, kull ma jmur qed isiru problemi aktar globali. Sfidi globali ovvjament ma nistgħux nelbuhom bil-miżuri nazzjonali, faqsa nazzjonali. Sfidi globali nistgħu nilqgħu għalihom b'suċċess biss u esklusivament bil-governanza globali. Il-kompetu numru wieħed tal-parlamenti huwa tfassil tal-leġijiet, l-leġizlazzjoni. leġijiet il leġiżlazzjoni iżda il-parlamenti huma parti wkoll mis-sistemi tal-kontrolli tal-bilanċi differenti kif jikkontrollaw l-eżekuttiv. Huma għodot importanti tad-demokrazija, jirrappreżentaw l-elettorat, il-popli, il-ċittadini u għalhekk jeħtieġu jindirizzaw l-istennijiet, l-ambizzjonijiet u x-xewqat tan-nies. Naturalment jirrappreżentaw xejrit politiċi differenti fil-pajjiżi tagħhom Id-distribuzzjoni ta' responsabiltajiet u xogħol bejn il-gvernijiet u il-parlamenti il relazzjonijiet tagħhom u l-kooperazzjoni fuq livell nazzjonali għandu u jista' jkun mudell għal organizzazzjonijiet interparlamentari u intergovernativi. Dawn laqdiet u organizzazzjonijiet f'dawn l-aħħar snin kellhom rwol iktar importanti fil-promozzjoni tar-relazzjonijiet internazzjonali. Jien tassew nemmen li l-gvernijiet nazzjonali u l-organizzazzjonijiet intergovernattivi għandhom ikomplu jħeġġu dan il-proċess. L-Unjoni Ewropea hija komunità speċifika bbażata fuq valuri konġunti bħal demokrazija, libertà, stat ta' dritt u d-dinjità tal-bniedem. Jiena konvint illi il raġuni għalfejn l-Unjoni Ewropea tista' tassow twetta il-missjoni tagħha tinsab fi struttura tagħha, il-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni. Din hija xi ħaġa unika. Din l-istruttura komplessa u l-valuri Ewropej jippermettu l unjoni Ewropea jkollhom rwol dejjem aktar fil-governanza globali. U argument konvinċenti biex intemmu l-organizzazzjonijiet intergovernattivi u interparlamentari anki fir rigward il-ġnus maquda bid-dimensjoni interparlamentari. Naf li hija kwistjoni li l-amana imma rridu li nafsu biex intemmuh dan il-proċess. Il-governanza globali għandha tilħaq numru ta' kriterji. Numru wieħed għandna nibdow bil l-aspett demokratiku, demokrazija. L-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej f'dawn l-aħħar snin għandhom setaw juru eżempju. Nixtieq nirreferi għal tliet punti differenti ma importanti. L-ewwel net. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja drammatika fl-2008 u l 2009 u għadna ma temmejniex din il-kriżi ġenerat ċertament mill-nuqqas ta' kontroll demokratiku fuq is-swieq finanzjari internazzjonali. It-tweġiba tal-Komunità Ewropea kienet il-Governanza Ekonomika Komuni. It-tieni punt, ir-rebbija arbija, fejn reġimi awtoritarji li kellhom relazzjonijiet tajbin mhux esklusivi ma' numru ta' stati sfaxxaw għal kollox mill-lejla n-nar, ħabta u sabta, u dan kien ta' talima l-koll għalina l-koll problema ta' stabilta li hija problema tal wiċċ imma dejjem għandek problemi ta' seta demokratiċi din dejjem tkun problema temporanja nafu li manna qatt nagħtu priorità lill-interessi ekonomiċi imma l-valuri konġunti tad-demokrazija. It-tielet punt fil-futur qegħdin naffaċċaw elezzjonijiet interparlamentari, l-elezzjonijiet parlamentari f'Mejju u l-Parlament Ewropew, il-Parlamenti tal-Istati Membri, il-familji ta' partiti politiċi, gruppi politiċi differenti għandhom jidħlu f'kampanja qalila ħafna sabiex bekk ikollhom l-iktar sem wiesa ta' ċittadini u biex jimminimizzaw l-influenza ta' forzi kontra l-Ewropa u Eurosettiċi li huma dejjem kontra demokrazija. Grazzi. Eh, Kovac. Grazzi ħafna, Sur Kovac. Nkellim li miss sur Spimanovs mill-Latvija. Grazzi President. Nixtieq nirreferi għal litra ta' stadina li rċevejna qabel din il-konferenza li fija is-sugu tal-istqarrija li neħtieġu niddiskutu. Il-governanza globali titħalla fidejn il-gvernijiet u diplomatiċi imma għandha tinvolvi wkoll iċ-ċittadini u r-rappreżentanti eletti għandu kollom ruol il-parlamenti nazjonali. Hija xi ħaġa affermata mill-Sur Martinez u Sur Karas. U għalhekk jiena nargumenta illi Qabel ma nsaħħu l-influenza nazzjonali tal-parlamenti nazzjonali, il-kapacità nazzjonali tal-parlamenti nazzjonali tkun provduta f'livell ola. Jekk il-parlament nazzjonali għandu rwol tal-isu eh, hu żgħar il-gvern, il-parlamenti qatt ma jistgħu jkunu daqshekk attivi fuq l-isferi internazzjonali, imma bżonn li jkun hemm influenza tal-affarijiet kruċali fuq livell nazzjonali u waslu fuq livell internazzjonali. L-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi biex issaħħaħ il-Parlamenti Nazzjonali billi tipprovdi rekwiżiti b'saħħithom għal parlamenti Nazzjonali biex ikollhom influenza ta' deċiżjonijiet tal-gvernijiet fuq livell nazzjonali f'każ ta' deċiżjonijiet ta' kuljum marbuta ma' kwistjonijiet Ewropej. Sa il-parlamenti nazzjonali jisom parti minn parentesi ta' ta' tawlenin li tassow huma importanti għal destin tal-Unjoni Ewropea. Nista' norikom dan l-argument untikom eżempi. Il-proċess bikri tal-adeżjoni tal latvija fil-żona euro li seħħet dan l-aħħar propju fil-bidu ta' din is-sena hija eżempju ta' dan. Is-sena li għaddiet, pereżempju fir-rebbija tal-2013, terz tal-popolazzjoni biss kien favur l-introduzzjoni tal-euro fil-Latvija. U sa tmim ta' Deċembru kien rib 50% imma ħadd ma seta' jagħti ċifra eżatta, ma dana kollu ma kienx hemm strument fiħdan il-leġiżlazzjoni Latvjana biex titlob il-Parlament jagħmel isu verifika it-testjar jekk il-popolazzjoni tal-pajjiż tal hux favur l-introduzzjoni tal-euro jew le favur l-inbidlu l-munita nazzjonali lejn l-euro. Il-gvern biss kien dak responsabli għal din id-deċiżjoni partikolari. Naf li dawk li huma rivali politiċi tiegħi jistgħu jgħidu li fis-snin ta' qabel il-parlament tal-pajis, il-sejm, seta' jkollu influenza d-deċizjoni, imma d-deċizjoni ewlenija ttieħdet biss mill-gvern. U għalek nistaqsik, x'influenza jista' jkollu l-Parlament Nazzjonali, kif nistgħu nanteċipaw l-affarijiet jekk nitkellmu dwar is-sem tal-Parlament fi kwistjonijiet nazzjonali. Dawn il-parlamentari jistgħu jkunu qalbanija biex jieħdu deċiżjonijiet fil-waqt li jieħdu sem fl-Assemblej? li semmow minn tal-inqas fir rigward din il-konferenza, per eżempju, jiena naħseb li minn tal-inqas għanna jkonna u dan neċessarju il sistema li nixbru fl-imkien il-Parlament Nazzjonali u dan najdu b'inverted commas li daħlu għan fil-taħita deċizjoniet anke fuq livell nazzjonali. Jiena nibżal l-argument tiegħi jinstema' li wis konservattiv għal kollegi f'din il-Kamra, imma l-importanza tal level nazzjonali l-ewwel qabel kollox hija responsabilità ta' ħit ta' deċiżjonijiet. U naħseb li dan jista' jkun biss fuq livell nazzjonali. Imma l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi biex taġġorna dawn il-Parlamenti Nazzjonali u daħħalhom fit-taħid ta' deċiżjonijiet. Grazzi ħafna. Danke für diesen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 għamel sintesi tajba ħafna tal-intertezzi u l-sfidi li għanna dimna. Naħseb fil-kollaborazzjoni tagħna imxejna l qoddim il-moment jippermettina li namlu ħafna fil-fatt. Hemm networks parlamentari llum li jużaw is-sistemi l-ġodda internet jew kuntatti personali iktar faċli. Snisnin ilu dawn il-possibiltajiet ma kienux jeżistu llum. Il huwa sorprendenti meta tara kemm huwa faċli toħloq kontatti. Kull ġimma nirċievi pereżempju ittra ċirkulari tal-attività tal-Global Center. Nirċievu nqas informazzjoni forsi minn kollegi oħrajn li regolarment narhom, però li ngħidu li hemm bidla monumentali ma naħsibx li din hija realtà. Hemm tibdil, Pero ta' eh, pala realizzazzjoni m'hemm xejn. Huwa ċar il-globalizzazzjoni imponiet limiti kbar u tibdil meta mqabla ma' seklu 20. Pero mhux huwa eh, veru kolli ma jnexxinniex naħdmu veloċità kif suppost kif xtaqna namlu jew kif il-fenomeni ekonomiċi u l-globalizzazzjoni u liberalizzazzjoni ekonomika għamlu fil-fatt. Aħna tajna l-ura u dan ifisser li l-illużjoni tas sovranità nazzjonali illum qed tassumi kważi forom grotteski u fuq dil-kelma xtaqt nagħmel enfasi l-Ewropa hija Mhix preżenti biżejjed fil-ġlida kontra tax havens fil-Baħar tal-Karibew u fil-Vant fil-Vant imbiet, il-Ministri kollha qablu fuq serje ta' miżuri ma bat il-miżuri ma jiġux applikati il-kriminalità organizzata tiġi fil Spanja, il-Portugal, il-Kroazja u terġa tikseb is-seta tagħha wara illi tkun eżerċita traffikar ta' bnedmin armi tfal u tkompli tikkorrompi ħafna fl-istati membri u lilin. U anke jekk nafu ħafna fuq dak li qed iseħħ mhux qed isir biżejjed. Nafu ħafna ma jsirx ħafna. Iċ-ċittadini stupidi dimu miex u eh, jifmu li hemm dan in-nuqqas ta' rispett lejn il-prinċipju dan il-ksur ta' trattat. Imbagħad xaqt infakkar li Sur Johnson għalinna il-koll ninsabu fl-istess dajsa. Mistoqsija tiegħek hija mistoqsija importanti ħafna. Ma nafx fid-dajsa għandek dawk li jivvjaġġaw eh, business class, oħrajn fil-economy class, mm, oħrajn baqaw l-art. Oħrajn eh, jinsabu fil-dajjes ta' salvataċ, uħut daħlu oħrajn le oħrajn eh, baqaw l-art fġuħ, faqar, kondizjoni tal-biża waħna pala Ewropej ma nistax ninsew din ir-realtà tad-dinja globali illi kull sena nirċivu u nisimaw ta' kuljum permezz ta' Facebook per eżempju nisimaw informazzjoni dak li qed iseħħ fis-Sirja jew l-imwiet li kienem jew dak li qed iseħħ fil-Korea ta' fuq hawnhekk għandna aġġornamenti ta' kuljum. Din hija dinja globali u ċittadini tagħna dan ir-rigward mhu ma jifmu xejn. U dak qed jgħidilna ċittadini u li miljuni ta' Ewropej ma jafux ir-regoli Ewropej, ma jafux it-Trattat ta' Lisbona x'inkludi. Il-Trattat ta' Lisbona fl-istruttura tiegħu Eh, Diffiċ li tifmu eh, li tispiegaħ u taqraħ. U l kow kellna namlu stħarriċ anka fih dan il-Parlament Ewropew, probabbilment insuni nafu li ħafna ma jafux fih trattat tal-Lisbona sepora ċittadini Ewropej. Jiġifieri ma nix noqogħdu nitkellmu f'termini ġuridiċi ma permezz ta' xogħol, flus, investiment, dejjem hekk imxew l-affarijiet, il-fatti jgħoddu u din hi realtà musta tinbidel, il-fatti huma importanti. ċertu fatti jamlu nakburin, m'aħniex nitqatlu bejnietna fil-passat dak kien jiġri, kodna nitqatlu fi gwerer skont eh, mill ma pajjiż ġej. Issa l-gwerra hija ħaġa tal-passat u tmiem il-gwerra bej il-ġnus Ewropej hija fatt. Però xorta ninsabu fi gwerra, fi gwerra kontra l-dizugwaljanza, l-faqar u l-aktar kontra id-dittatura, dittatura tas-swieq u tal-multinazzjonali. Fuq il-Guardian darba waħda kien hemm artiklu u titlu importanti u ħanaqraħulkom bl-Ingliż. Amazon jgħid wasal iż-żmien tal-evażjoni fiskali kien it-titlu, mbagħad kien jgħid dejjem bl-Ingliż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 għandhom xie komplu jgawdu minn din mon l-moneta fiskali fi żmien meta ċittadini tagħna u man ntaxxati bil-kbir. Mhux biss fil-Portugal imma nasab anke fajzi oħrajn sabiex jiddefendu il-bilanċ fil-budget. Imma f'di situazzjoni mhux aċċettabbli li oħrajn ma jagħmlux dan u ċ-ċittadini tagħna ma jifmux għax il-parlamentari tagħna qed jgħalqu għajnejhom qudiem din ir-realtà u jgħalqu ħalqhom ukoll. Hemm parlamentari li jġildu kontu dar realtà ġodda, imma ma ftit wisq. Hemm bżonn niġġieldu aktar u nut li nitkellmu mbagħad fuq l-importanza tal-parlamenti jekk fil-qasam tal-globalizzazzjoni ma nagħmlux dal-affarijiet. Mbagħad sabiex nagħlaq pal Ewropa ħna ħarsu lejna palaturi globali, huwa veru, imma nistgħu naġixxu per azzjoni jew omissjoni u wis naġixxu per omissjoni. Meta per eżempju kien hemm każijiet ta' rar, ejjan sejħu l-omek ta' emigranti fuq il-frontieri tagħna, fuq il-frontieri ta' Turkija jew dawk li ġej mit-Samutan tal-Afrika, x'kienet ir-reazzjoni tagħna? Ma minna xejn. Stennejna tmien xhur sakemm Settembru Kummissarju Ewropew ġdid bat tim ġdid ta' mhux Ewropej u sadet tan ġġara sewta ġew mill-qwa minn gvern tal-lemin. Dan ifisser li il-dinja hija minn responsabbli. U f'dan id-deżert nisimgħu il-Papa Franġisku jgħidilna tinsew xertu prinċipju, però aħna maħniex nerealizzaw minn xi qed jgħaddu dawk li qed imutu bil-ġuħ huwa deplorevoli li ma jkunx il-President tal-Kommissjoni li għajdan il-klim li jgħidaw il papa Franġisku mexxej spirituali mhix aċċettabbli għal ħaġa tant essenzjali. Qed nitkellmu fuq il-libertà ta' fuq il-moviment ħieles u għal daqstant rridu nkunu Ewropej, nafu fejn qegħdin u rridu nkunu mexxija kif suppost. Il-konċett ta' autogovernanza irrid jiġi għakkonfronta eh, xi ħaġa oħra, bżonn Ewropa fraterna u ħilsa, grazzi. Danke für den Grazie ħafna. Kontribuzzjoni emozjonali mek? L-Orevali Balzas minn Litwanja. Eh, thank you, Mr. Chairman. Grazie, President. Fil-fat huwa dibattitu interessanti ħafna u grazie ħafna tal-li propju aħna da dibattitu, Sur President. Iktar kemm qed insiru globali, iktar hemm bżonn risposta nazzjonali. U dan din ir-risposta tista' tiġi b'mod kaotiku. E kif e, jkollna kriżi tal-banik jew kriżi ekonomika u tista' tiġi wkoll b'mod organizzat kif nil-nwieġbu għal din il-pressjoni globali. F'dan il-kontest xtaqt nisħaq fuq l-importanza l-kbira ta' tisħiħ ta' rwol ta' parlamenti nazzjonali permezz ta' kooperazzjoni, mhux konfrontazzjoni. Hawnhekk fl-Unjoni Ewropea għandna eżempju ċar ta' laqwa pras li rridu naqsmu mal-qija tad-dinja, ġifieri l-Kowzek waħda mill-formats l-iktar ta' suċċess ta' kooperazzjoni parlamentari. Kenna propju l-50 eh, sessjoni plenarja fil-Vilnius Litwanja waqt il-Presidenza Litwana f'dal kontest għanna niftakru nfakru d-dibattitu dwar leġitimità demokratika Vilnius eh, fil-Litwanja u semmejna preżempju ħtieġa li nsaħħu dimensjoni parlamentari fl-Unjoni Ewropea u Trattat ta' Lisbona ma nix ninsew ħanna trattat ta' Lisbona li jiprovdi l-istrumenti adattati sabiex namlu dan. Eżerċitar iktar effettiv tal-istrumenti tal-, -istrumenti tal raġunar fil-Parlament Nazzjonali dan jgħin sabiex ikonna dialogu fil-Parlamenti mal-Parlament Ewropew u dan il-mekanizmu jaħdem. U laħarnet eh, li nħadmu format interparlamentari aħjar sabiex nilħu migri ġodda. Hawnhekk għandna l-eżempju tajjeb ħafna tal-Kozak Women's Forum stabilit eh, fil-News fil-Litwanja riċentement dan juri li tista' issolvi, tista' tkun flessibli, tista' tkun modern billi tuża il-formats interparlamentari. U nittama li l-forum għannisa juri is-saħħa kollha tiegħu fil-futur qarib. Fuq livell internazzjonali għandna bżonn kooperazzjoni interparlamentari ktar b'saħħitha li tinvolvi parlamenti nazzjonali u parlamenti Ewropej Bawnek, eżis kollegi għandi ideja x'naqsam magħkom anka proposta. Hija kreazzjoni possibbli li nitkellmu fuq assembleja eh, interpromatmari li għal-vant fejn ninkludu membri ta' parlament mill-pajzi tal-vant, anka fid-dawl tal-situazzjoni fdal pajzi u anka parlamentari nazzjonali li juru l-iktar interess dil-kooperazzjoni kif ukoll Il-Parlament Ewropew wara summit dwar il partnership għal-Vant Vilnius għandi sentiment illi din hija bżonn juża ħaġa bżonn juża u tista' taħdem. Għal-bidu naħseb hija ħaġa ambizzjuża u forsi nistgħu nippruvaw naħsbu dwar eh, rivitalizzazzjoni ta' format żgħir pal-Assembleja Parlamentari bejn Litwanja l polonja u nżidu magħha il-Parlament Ewropew. Dan jista' jsaħħaħ l-organizzazzjoni interparlamentari u naħseb li rridu nagħmlu fuq livell internazzjonali għandna naħsmu mod internazzjonali u naġixxu fuq livell reġjonali. L-tielet aspett ħtieġa li nsaħħu organizzazzjoni interparlamentari skont interessi komuni u hawnhekk għandna Globe International u Globe Europe u jiena gbur li li jiena viċi-president ta' dan, jek nieħdu eżempju wieħed par revizjoni tal-ġestjoni tal-klima eh, f'diversi pajjiżi minn Globe International hawnhekk għandna eżempju konkret ħafna ta' kif il-parlamentari minn partiti politiċi differenti b'ideoloġiji differenti staw jaħdmu flimkien sabiex jiksbu miri komuni bħal tibdil fil-klima. Jista' jkun hemm ukoll format oħrajn ibbażati fuq interess u mhux affiljazzjoni politika. U naħseb din ħaġa importanti wkoll li nippruvaw nirrispondu għal globalizzazzjoni permezz ta' azzjoni nazzjonali b'mod organizzat, effettiv u paċifiku. Danke, our last... Uh, L-aħħar kellima. Is-sur Kambela, un-bat. Missur Lazzaro. Srabela. Grazzi ħafna, Mr. Chairman, naqat mal-kollegi tiegħi biex nifraħ tal dan il-meeting tagħna hawnhekk u nifraħu ukoll il-Sur Johansen tal-intervent tiegħu. Naħseb id-diskussjoni tagħna lum tista' il-servi ta' eżami tal-kuxjenza għalina l-koll ta' kif qed naħdmu f'kull livell fil-livell nazzjonali bħala parlament, fil-livell ta' gvernijiet nazzjonali, fil-livelli multilaterali u fora internazzjonali. Naħseb tista' servi wkoll ta' mistoqsija dwar xi drabi minn verament qed imexxi, minn verament qed jieħu id-deċiżjonijiet. Huma l-gvernijiet, huma l-parlamenti nazzjonali, huma l-istituzzjonijiet internazzjonali, jew forsi forzi oħra ta' natura ekonomika u finanzjarja f'saħħitha. Naħseb però da kollu għandu jwassanna biex nirrealizzaw li huwa importanti li ntejbu il-kollaborazzjoni u l-ħidma ta' dawn il-forzi kollha flimkien. Punt ieħor li nixtieq insemmi huwa dwar li huwa minnu li qed f'dinja globalizzata u li il-globalizzazzjoni qed teffettwa lil kull pajjiż, però daqstant huwa minnu wkoll li deċiżjonijiet interni, deċiżjonijiet domestiċi għandhom ukoll impatt um, globali. Insemmi eżempju dak li qal anki il-kollega Kovacs fej semma l-Arab Spring. Ħafna drabi l-Arab Spring bdew minn inizjattivi ta' individwi f'dawn il-pajjiżi fejn il-poplu internament għam kontra l-status quo fil-pajis tagħhom. U l-għura ma kinux il-gvernijiet jew il-fora internazzjonali li bdew din il- ħanedek mixja ġdida f'daw il-pajjiżi eh, li fihom bdiet l arab Spring. U allura naħseb huwa importanti wkoll nżommu dimajnejna li deċiżjonijiet domestiċi però għandhom impatt imbagħad globali. Finalment irdu naqblu li l politika hija għan-nies u allura ir relevanza tal-ħidma tagħna biex anki n-nies jifmu u jkunu konxi ta' relevanza tal-ħidma tagħna titkun politika għan-nies ukoll u li tinftijem min-nies. Nixtieq insemmi eżempju. Aħna bħala pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea waħda mill-miri tagħna hija li naqsu l-faqar f'kull pajjiż membru. Però hemm miri oħrajn, pereżempju li nżommu mal-miri finanzjarji. Xi drabi nara li dawn xi drabi jmorru kontra xulxin għaliex. Ir-raġuni hija li biex tnaqqas il-faqar bosta drabi jkollok bżonn iddaħħal benefiċċji soċjali li jfisser li ħajżidu n-nefqa tal-istat membru. Però fl-istess ħin biex iżżomm mal-miri finanzjarji, bosta drabi trid propju tnaqqas in-nefqa li xi drabi tibda mill-aspetti soċjali. U allura xi kultant anke aħna stess naraw li deċiżjonijiet li ttieħdu fuq livell Ewropew il-miri tagħna xi drabi huma eh, imorru kontra xulxin. Biex nagħlaq naħseb lu importanti ħafna li ssir diskussjoni interna f'kull pajjiż dwar kif il-parlamenti nazzjonali u l-gvernijiet jistgħu jaħdmu aħjar flimkien fil-waqt li il-gvernijiet nazzjonali u l-parlamenti nazzjonali jibqa' jkollhom il-xogħol tagħhom distint għax ma jistax il-Parlament Nazzjonali jieħu ir-rwol ta' gvern u viċi versa. Però ċertament l bżonn ħidma li tkun ħidma eh, flimkien. Is-sur Eh, Johansen saqsa mistoqsija li naħseb huwa importanti ħafna. Dwar jekk għandux ikonna ħafna fora multilaterali u internazzjonali jew le. Jien ngħid huwa importanti ħafna li jkun hemm kollaborazzjoni flimkien. Xi kultant immorru dal-laqat internazzjonali fejn donnu li dawn il-fora multilaterali u internazzjonali isu diffiċli jitkellmu bejnietom. Mela għandek l-IPU għandek diversi oħrajn, però xiġri f'organizzazzjoni multilaterali u internazzjonali isu ma tantx jinstema um, fejn faqdiet multilaterali oħrajn. U naħseb li importanti ħafna li biex nibqaw relevanti u biex il-politika tibqa' n-nies, importanti ħafna li jkun hemm eh, aktar kollaborazzjoni kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell internazzjonali f'kull f'kull qasam. Grazzi ħafna. Muchas gracias, señor presidente. Felicito. Grazzi ħafna, Sur President. Mela fil-qosor ħafna nixtieq nifraħ li parlament Ewropew tal-li organizza din il-konferenza sabiex nkun nistgħu nerġgħu niltaqgħu mal-Sur Johansen li aħna samna ħafna esperjenzi tul dawn l-aħħar snin. Nixtieq ngħid mill-ħadd li wara li smajt l-interventi interessanti tal-kollegi kollha tiegħi mill-perspettiva tiegħi huma erba il-punti li għatfadal il-kwistjonijiet ewlenin li għadhom u dimna u li fuqhom irridu inkomplu naħdmu l-ewwel nett irridu nkomplu naħsmu nsibu soluzzjonijiet fuq il-multipliċità eċċessiva ta' organizzazzjonijiet parlamentari supranazzjonali għax dan jagħmilha iżjed diffiċli l-ħidma ta' dawn l-organizzazzjonijiet jew l-assembleji jiġu apprezzati miċ-ċittadini. It-tieni net, hemm bżonn li nkomplu infittxu soluzzjonijiet għal din ir-realtà ta' nuqqas ta' koordinazzjoni bej il-ħidma ta' dawn l-assembleji mm, parlamentari multinazzjonali u l-parlamenti nazzjonali. M'hemmx aġenda maqsuma u dan iwassal li l-affarijiet ma jaħdux kif suppost. Tielet net, hemm bżonn li nkomplu naħatbu fuq it-tfittxija ta' soluzzjonijiet għal nuqqas ta' fiduċja tal-Parlamenti Nazzjonali dwar ir-rwol tal-organizzazzjonijiet eh, parlamentari multinazzjonali multilaterali. U inkella jekk ma nsolvux dawn il-problema ma nsolvux ma nsibux soluzzjoni għal problema ġenerali. Fl-aħħar huwa importanti li b'xi mod iħor ieħor naħmlu ħidma ta' pedagoġija pubblika minħabba il-fat li l-opinjoni pubblika ma tafx eżattament xi tfisser il-demokrazija parlamentari u rridu inkomplu intejbu il-kooperazzjoni bejn l-istati membri, intejbu demokrazija, libertà, ecc. Dawn huma l-erba' ħsibijiet ewlenin u jiena wara li smajt il-kollegi tiegħi f'dan il-diskussjonijiet interessanti wara li smajt eh, l-intervent verament tajjeb ta' Sur Johnson dawn huma l-konklużjonijiet tiegħi. U ma rrit neħi xej minn dak kollu l illum għaxek jekk nipprova nagħmel dan jidher li nkun qed nistabilixxi eh, pożizzjoni lil min eh, ikun għal xi affarijiet li forsi noqbilx miegħu, imma sempliċement ħanajt li sewta eh, u melija għandhom bżonn ħafna għajnuna għan li jaslu hemm. It-tieni il-Gwardja Ċivili ilha ħafna ħafna snin is-salva eluf ta' ħajiet fil ilmiet tal- uh, tal-istret tal-istret ta' ġibilta. Sewta Umerija miex kompetenza esklusiva ta' Spanja, dan din hija il-frontiera tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea. U meta nagħmlu ċertu diskorsi naħsbu ftit dwar dan qabel ma nagħmlu dawn id-diskorsi, dak kull ma xtaqt ngħid. Grazzi ħafna. Grazie ħafna sa' Sur Johnson. Inti ma nasibx li tippretendu li ħanwieġeb għal kollox għax naħseb li imur li lin mill-kapaċità tiegħi iżda ħafna minnkom fit-tieni nofs tad-dibattitu ġew lura għal responsabilità tal-Parlamenti Nazzjonali. U jiena naħseb li minn hemm nibdew. Għaliex jiena konvint bisħiħ li il-parlamenti nazzjonali jistaw jagħmlu supervizjoni ħafna ikbar u jistaw jagħtu input ħafna iżjed dirett lill-organizzazzjonijiet internazzjonali u fil-negozjati internazzjonali. Jena l kont Bukarest u kelli konverzazzjoni kemm mal-kellim kif ukoll mal-president tal-Kumitat tal-Affarijiet Baranin u aħna konna qegħdin nitkellmu dwar kif fir-Rumanija il-Parlament Nazzjonali qed jipprova jinfluenza u li e, ikollu leħen fir-relazzjonijiet internazzjonali. U tul periodu ta' seba' snin kien hemm negozjat mill-SNFM bej il-Gvern u l-Parlament. U illum xi ftit ilu jeżisti regolament li ġi maqbul miż-żewġ naħat u dan jagħmilha verament importanti u mandatorja li il-gvern ikun jista' jikkonsulta f'ħafna oqsma mal-Parlament qabel ma jieħu fideh ċertu negozjati internazzjonali fuq livell internazzjonali u għandu bżonn li il-Parlament jagħti mandat ta' negozjati lil gvern U jiena naħseb li dan huwa eżempju tajjeb ħafna ta' kif il-parlamenti jistaw jassiguraw li il-parlamenti kollom eh, leħen, ġbri jkunu jistaw jaddu xaħġa qabel il-negozjati, qabel ma jintemmu negozjati. Dan il-mod ikonna eh, leħen reali fil-pozizjoni tal-negozjati tal-gvern. Għalek jina nissuġġerixxi li ħafna parlamenti oħra, jekk ma jagħmlux dan diġà, jużaw modell simili. Il-punt liħor li xtaqt inqajjem huwa li jina dan ma għajimtux fil-prezentazzjoni tiegħi kienet ħaġa impliċita fil-fatt imma probabilment probabbilment hemm wisq inizjattivi interparlamentari u hemm ħafna irdu pjar bejn dak li jsir. Huwa diffiċli ħafna li ma nkomplux nagħmlu xi ħaġa la darba nkunu bdejna nagħmluha u rajna sforzi sabiex nipruvaw u xiftit minn dawn l-organizzazzjonijiet parlamentari u jena naħseb li eh, fl-Europa b'mod partikolari meta tkun qed titratta eh, l-Europa tal-punent tinduna kemm hija diffiċli din ħaġa. Għalhekk jiena naħseb li nistgħu nieħdu żewġ lezzjonijiet minn hawn. Irridu naħsbu darbte qabel ma nħorqu xi ħaġa ġdida u jridu nassiguraw li assolutament hija meħtieġa. Tieni ħaġa hija li bħalma qal ċizara, rridu namlu iżjed sabiex natu korna, namlu koordinazzjoni aħjar bejn l-organizzazzjonijiet. Fuq il-level ta' għana, ġbiri fuq il-level ta' IPU, aħna dan il-messagġ eh, mħaddeħ bis-serjetà u sentejn ilu bdejna niprovdu spazju waqt l ta' tagħna għal-rappresentanti ta' dawn l-organizzazzjonijiet sabiex du fl-imkien jiddibattu kwistjoni jaqsmu informazzjoni Ġviri, għale, kallin għas ikun jafu x'qegħdin jagħmlu. Jo għale għas huma jkunu jafu x'inhu ma jagħmlu imma jafu ħadd ħorxet jamlu jagħmlu wkoll. U qed nittamaw li b'dan il-mod ikunu qegħdin nibnu eh, sinerġija u innaqsu l-irdupjar bejn l-organizzazzjonijiet. Issa nixtieq niġi lura għal punt ħafna minnkom semmejtu il-kriżi finanzjarja kif ukoll il-fatt li hemm ħafna atturi li huma ħafna iżjed eh, b'saħħithom mill-gvernijiet Eh, kooperazzjoniet multilaterali, sistema bankarja, ecc. Aħna qed ninduraw bl-istess ħaġa. fuq livell parlamentari, meta l-IPU imur qoddim iġnus maquda waħna n-negozjaw u niprofaw nistabilixxu rwol għal parlamenti fil-ġnus maquda, din hija ħaġa sempliċi ħafna. Biex ngħidu hekk, hija sempliċi ħafna meta tipprova tagħmilha mal-WTO jew xi istituzzjonijiet oħra. Domna is-snin qabel ma rnexxinna e, eh, nitlu fil-WTO. Fil-waqt li l-Bank Dinji u l-IMF għasanna eh, pożizzjoni hemmhekk, u għalkemm il-Bank Dinji stabilixxa il netwerk parlamentari tiegħu stess, dan huwa netwerk parlamentari tal-Bank Dinji. U mhuwiex net inizjattiva parlamentari indipendenti eh, għal responsabilizzazzjoni tal-bank u din hija differenza kbira. Ħanatikom storja żgħira oħra. Għall-aħħar ftit snin l-IPU għamil studju tar-rwol tal-parlamenti brabta mas-self u l-krediti tal-EMU u tal-Bank Dinji ġviri jekk hemmx dan l-istudju eh, parlamentarju jekk hemmx rekwiżit bħal eh, fil-budget li dawn is-sel dan is-self u il-krediti jridu jiġu approvati mill-Parlament. U mill-istudju li aħna għamilna fl-imkien mal-personal tal-World tal-Bank Dinju tal-IMF wera li mod ġenerali il-parlamenti ma jiġux involuti. U l-istudju rakkomanda, għaliex aħna ktibnieh, li għandu jkun hemm rwol għabbażi tal-aħjar prassi fil-pajjiżi, għandu jkun hemm involviment tal-Parlament. U f'dak l-istadju, l-IMF ma kien ma kienu għadhom parti mill-istudju u intom intom xataraħ fl-istudju għaliex l-istudju ma jiġix publikat magħhom u huma emmek eh, il-bank dinji eh, bċertu rilettanza na nużaw il-logo tagħhom. Ġifri dan jgħid ħafna dwar il-pożizzjoni ta' dawn l-istituzzjonijiet fuq l-involviment parlamentari. Issa ma dan kollu nixtieq nżid li intom stess tista' tagħmlu ħafna iżjed brabta ma' dawn l-istituzzjonijiet. Jina kont sorpriż ħafna snin ilu meta skoprejt li parlament partikolari Franza sa sena l-fej għat ma kellhom dibattitu fil-parlament jew fuq il-kontribuzzjoni ta' Franza fil-Bank Dinji. Franza kienet kontributur kbir għal Bank Dinji, iżda l-Parlament fi Franza qatt ma kien eżamina l-użu ta' dawn il-kontribuzzjoni jew anka il-politika. U din xaġa l-imbidlet nbidlet fl-1000 fis-sena 2000 jina naħseb li eh, dan kollu jurina li huwa verament fuq livell tal-Parlament Ewropew u fil-Parlamenti Nazzjonali li intom tistaw tagħmlu ħafna iżjed u anka b'mod ħafna iżjed sistematiku milli qed tagħmlu ħut minnkom. Għalhekk jiena sempliċiment nirrakkomanda li tagħmlu ftit iżjed. U li darba jena taw bħala rappreżentant tal-IPU, nixtieq ngħid għal darba oħra li jiena verament ħadd gost f'dawn is-snin naħdem mal-Parlament Ewropew u jina naħseb li hemm potenzjal kbir li aħna għadna ma użajniex sabiex inkunu nistgħu naħdmu ħafna iżjed mill-viċin. U jina nemmen li politikament l-organizzazzjoni tagħna l-IPU għandha bżonn il-Parlament Ewropew U jina ħankub forsi naqfu zuntu, simma jina u koll naħseb li il-Parlament Ewropew għandu xi gawdi jekk ikollu kooperazzjoni mill-viċin mal-IPU. Jina naħseb li aħna qegħdin nagħmlu dan brabta mal-kummerċ iżda m'hemmx għalfej nieqfu hemm. Nistaw nagħmlu ħafna iżjed, grazzi. Meine Damen Signori, ma nafx intom, Ma jiena jidirli li kena. diskussjoni verament li tatna informazzjoni li anka ispiratna dal-ħodu. Mill-ewwel klim li smajna dal-ħodu ħareġ biċċar li aħna ġejna prezentazzi bċertu analiżi, Tista' titfil majk, skużani. Iva. Mela, minnaħa kena analizi li inspirat mm, persuni oħra li jippreżentaw dajat oħra u kien hemm ukoll xi proposti u jiena jidher li n-nies kienet jihdu noti wkoll. U jien naħseb dak kollu li diskutejna dal ħodu kien introduzzjoni ġenerali tajba ħafna żewġ sessjonijiet li ħajkonna l-lum wara nofsinhar. Aħna nkunu qegħdin naraw uħut mill-aspetti u l-din. Mela, grazzi. Mela, qabel ma nieqfu għall-ikel, nixtieq inqajjem żewġ punti. Ħafna minn dak li konna qegħdin niddiskutu hawnhekk u li tlabna minn xuxin verament hija xi ħaġa eh, li tapplika fuq livell nazzjonali. Ġifieri irridu nibdew dan it-tip ta' xogħol lura fid-dar tagħna f'pajjiżna kien hemm kollega li kienet jilmenta dwar in-nuqqas ta' deċiżjonijiet in-nuqqas tal-kapaċitajiet E, ta' teħid ta' deċiżjonijiet fuq livell domestiku, per esempio l-għazra meta naqdet mal-euro. Maħna bħala Unjoni Ewropea ma nistax nindaħlu f'dawn l-affarijiet, ġifiri il-proċess tal-teħid ta' deċiżjonijiet jew formulazzjonijiet ta' opinjonijiet ta' pajis li jidħol fl-euro. Il-mekkanizmu ta' teħid ta' deċiżjonijiet fil-stat membru hija kwistjoni ta' liġi nazzjonali kostituzzjonali. Rritnajt ukoll li din biex ħaġa tista' tiġi solvuta mill-Unjoni Ewropea. It-tieni punt huwa li aħna ingorru dwar dominanza min-naħa tal-Kunsill dwar it-tweġiba tagħhom għal kriżi u ħafna aspetti oħra kif ukoll li kien hemm ġufija korrispondenti min-naħa tal-Parlament. Iżda meta niġu għal kontroll tal-leġiżlazzjoni Ewropea, u il-gvernijiet tal-istati membri f'dak il-proċess, huma il-parlamenti nazzjonali li huma responsabbli u mhux il-Parlament Ewropew huma il-parlamenti nazzjonali li għandhom responsabilta għall iskutinju tal-gvernijiet tagħhom fil-proċess leġislattiv Ewropew, kemm jekk dan huwa abbażi tal-liġi komunitarja jew inkella intergovernamentali huwa l-Parlament Ewropew li huwa ko-leġislatur u li jeżamina il-Kummissjoni. Iżda il-Parlament Ewropew ma jistax jagħmel skrutinju fuq id-deċiżjonijiet u leġislazzjonijiet li jittieħdu minn gvernijiet jew Parlament Nazzjonali. Issa kien hemm min tkellem dwar it-taxxi u mekkaniżmi tat-taxxi u għandkom raġun it-taxxa hija xi ħaġa eh, li taqa' taħt il-liġi nazzjonali. U aħna il-koll nafu kemm eh, kellna problemi fl-Ewropa meta provajna naqblu fuq oqsfa komuni ta' taxxa. Jew inkella x'namlu biex nippruvaw insolvu l-problema tal-tax havens madwar id-dinja. Issa dawn il-kwistjoni ta' taxxa jiridu jiġu trattati b'mod ewlieni fuq livell nazzjonali u Ewropeizzati u globalizzati minn hemm il-fuq. Issa jina l-kunċett tiegħi dejjem kien li il-gvernijiet irridu jwiġbu l-parlament u l-parlament mhumiex marbuta mill-gvernijiet. Semmi kħada, naħseb li rritnajtu ngħid ukoll li fil-fatt kien hemm xi kollega mill-Portugal li semma li meta niġu biex nagħmlu ġestjoni tal-kriżi ekonomika ma evitajna lebda żball fil-memorandum ta' ftehim. Aħna ma stajniex nagħmlu żbalji għaliex aħna ma konniex parti minna, ma konniex involuti. fit-tentattivi tagħna li nindirizzaw il-kriżi Kien hemm ftit wisq mekkaniżmi Ewropej, iva vera kien hemm dawn iż-żewġ livelli differenti u jiena ċert li għandna ngħidu mea kulpa. Iżda l-problema l-kbira hija li minn meta bdiet l-euro Dak kollu li missu kien parti minn munita komuni mid-deċiżjoni ta' Maastricht, spiċċat ma saritx eh, ħaġa eh, tal-komunità. Fit-trattat ta' Maastricht, jinajt li sa tielet fażi tal-Unjoni Monetarja il-sissin fundamentali ta' unjoni politika u kolċu tiġi eh, implementata. Iżda huwa issa li qegħdin naraw il-koordinazzjoni tal-istrumenti politiċi li waslu għall-istabilizzazzjoni tal-munita imma biss minħabba il-kriżi 20 sena wara l-introduzzjoni tal-euro. Aħna l-koll ngorru dwar id-dominanza tas swieq finanzjarji, iżda dan huwa biss minħabba il-kriżi. li fl-2010 irnexxinna nwaqfu proċedura ta' supervizjoni tal-banek. Issa fl-2004 Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea bdew jitolbu li hemm bżonn li jiġu analizzati l-istatistika fuq eh, situazzjoni finanzjari fl-Stati Membri, iżda kien biss fl-2010 li kien possibli li konna dawn l-analizi tal-istatistika tal-ekonomija tagħna u kien qbil li kien hemm din analiżi. l-Unjoni Bankarja ġiet bħala riżultat tal-kriżi, ma din missa ġiet immedjatament kif eh, daħalna l-idea tal-munita eh, waħdina. Għalhekk aħna rridu nassiguraw li irrida politika u rridu nkunu lesti fuq livell politiku li nieħdu azzjoni daw l-affarijiet irridu namluhom pubbliċi u namlu namluhom fl-istess ħin u mhux twatar twis għax inkella nitilfu l-kredibilità fajnejn iċ-ċittadini tagħna u nitilfu l-fiduċja fil-kapaċità politika li naġixxu. U jiena naħseb li fil-fatt kien hemm min semmija din. Ktib sentenza jiena. Kien hemm min qal li aħna rridu nipparlamentarizzaw il-leġizlazzjoni nazzjonali. Imma aħna rridu nassiguraw li il-parlamentarizzazzjoni tal-globalizzazzjoni issir mingħajr ma nirfsu s-sovranità nazzjonali. Ma kif nistgħu nagħmlu dan? Kultant irridu narfu. Jaħna mhux dejjem sovrani. Kultant irridu naqsmu. U irridu nġibu ruħna b'mod supranazzjonali. Iżda ħna mbagħad nilmentaw ruħna għaliex is-swieq jiddominaw fuq l-azzjoni politika u ma jaħdux u ma naħdux l-azzjoni neċessarja aħna stess meta jkun hemm bżonna. U jien ħafna drabi naħseb li kun aħjar li naqsmu sovranità fuq livell globali sabiex inkunu nistaw jisajkonna u mux insiru dipendenti fuq oħrajn. Jekk taħsbu dwar dan il-proċess pass pass, ġviri nazzjonali Ewropew globali, dan il-proċess pass pass u l-mod kif aħna nittrattaw il-xuxin, irridu nitkellmu bejnietna u mux najdu jowek jowek. ħajkun hemm ħafna deċiżjonijiet li aħna bil-fors rridu naħduhom flimkien, ma nistgħux naħduhom fuq livell individwali. U jiena naħseb li dan huwa punt kritiku. Aħna iċ-ċittadini diġà qed jitilfu l-fiduċja fil-politika tagħna, aħna nitkellmu dwar ir-responsabilità nazzjonali u kultant naħsbu li l-Ewropa mhix qed taqsam dik ir-responsabilità. Iżda jekk aħna nippruvaw nieħdu eh, inċaqalqu l-affarijiet minn livell nazzjonali għall Ewropew ċertu responsabiltajiet, Dak li isnet najdu lil pubbliku huwa li lura f'pajjiżna maċ għanna opinjoni. Aħna nitkellmu dwar il-gvernanza globali, iżda aħna qegħdin nagħtu l-impressjoni wisq drabi bħala politiċi li ħaddieħor jiddeċidi u aħna m'għandniex naqsmu ma' dak il-proċess. Għalek għanna bżon naħsbu dwar sistemi, niprofaw nfasslu sistemi li juru b'mod ċar min jrid jieħu deċiżjonijiet u li ma jkunx hemm deċiżjonijiet meħuda jekk ma jkunx hemm il-parteċipazzjoni tal-Parlament. Nixtieq nefassizza fuq żewġ affarijiet. L-ewwel nett. fejn il-gvernijiet nazzjonali jirrepreżentaw l-pajjiżi tagħna hemm bżonn li konna laqat bl-aġenda tas-summits li dawn jiġu preżentati lill parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew minn ġimgħa qabel. Iġbidini l istess kwistjoni ġid diskussa. U hemm bżonn ikollna koordinazzjoni dwar it-tweġiba li ħanatu. Għalfej aħna bħala rappreżentanti ma nistawx nassiguraw li rappreżentant tal-kumitat rilevanti fil-parlament rilevanti ikun parti minn dawn il-proċessi internazzjonali, min qed waqqafna milli nassiguraw li kull parlament nazzjonali jgħid l ministru barrani li meta tintbat delegazzjoni ġus maquda jew x'imkien ieħor, id-delegazzjoni bil-fors irid ikollha dirrappreżenta il-membru eh, tal-kumitat rilevanti fil delegazzjoni Min qed waqqafna? Min għafna mill ninsistu li xi ministru partikolari jew kap ta' gvern jiġi prezentat qudiem il-Kamra tagħna biex ikunu nistgħu niddiskutu l-aġenda imbagħad wara l-laqa li jridu jkunu responsabbli u jinformaw lill parlament dwar dak li ntqal waqt dak is-summit. Min qed iwaqqafna milli nagħmlu dan? Meta aħna jkollna il-responsabiltajiet globali, min qed jipprova jwaqqafna milli nippreżentaw stampa pożittiva u ċara tal-kapaċitajiet ta' netwerk tagħna. Sabiex inkunu nistgħu nassiguraw li dawn l-affarijiet huma koordinati kif suppost. Aħna għandna responsabilta għal fatt li il g waħdu eżamina l-aġenda tiegħu stess Iżda di marret qoddim il-Parlament il-ġimgħa ta' qabel fejn kien hemm riżoluzzjoni konġunta li ġtim fasla. U il-pajis ospitanti tal-G20 fil-Parlament tagħhom assiguraw li d-deċiżjoni ta' dik ir-riżoluzzjoni marret qoddim il-Parlament qabel il-bidu tal-proċess. Dak huwa l-ewwel pass. Iżda dan huwa mod ta' kif aħna nistaw nixbdu l-attenzjoni tal-pubbliku. U meta nuru din nixbdu din tip tal-attenzjoni u natu eh, farit namlu għom iżjed pubbliċi noħolqu ċertu fiduċa. Issa biex nikkonkludi. il trojka Trojka hija organizzazzjoni internazzjonali kellna bżonna għaliex ma kenniex odo toħra fil-kaxxa tal-oddatana, iżda Nisħubija isħubija tagħna fl-IMF kien, kien l-unika possibilità oħra. Aħna stajna minna dan e, permezz ta' subjata tagħna fl-IMF kien jiswa inqas. Kien ikun hemm programmi ta' kreditu iqsar, etc. Iżda hemm bżonn n europeanizzaw l-IMF għax inkella ma kienx ikonna strument biex ikunu nistgħu naħdmu. Issa dak li qegħdin nagħmlu huwa li qed ngħidu l-istrumenti kollha jridu jiġu lett leġittimizzati u studjati mill-parlamenti, imbagħad il-parlamenti jkunu jistgħu jagħmlu dan. U aħna dak li ridna nagħmlu fl-IMF għabbażi tal-liġi Ewropea. jista' jkun li ċertu miżuri ma setawx isiru b'mod differenti, iżda kien ikonna parteċipazzjoni, trasparenza, skrutinju, regoli ta' proċedura li kieku għamilnija bil-kontra. Mux kollox li e, seħ minħabba krizi għax ħaġa ħażina, imma hemm bżonn li tieħu l-konsi l-aħjar konsekwenzi minn dak li jiġri għal ġejjien u l-aħħar sentenza tiegħi. Ħafna mill-konsegwenzi li aħna ħriġna bihom bħala tweġiba għal krizi ma kienux ikunu possibbli jekk ma nbidlux it-trattat. Aħna għanna l-fiduċa fina nfusna biex ikunu saw nagħmlu dan, Ema ma ninsewx li għandna bżonn l-unanimità biex nbidlu trattati. Aħna lesti li morru qoddim iċ-ċittadini u ngħidu dawn huma l-proposti komuni tagħna bħala parlamenti sabiex inkunu nistgħu insaħħu l-parlamenti u insaxħu trasparenza u insaxħu l-leġittimità demokratika u insaxħu l-kontroll u nsaħħu l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi skont il-munita komuni. Aħna lesti nagħmlu dan? xan għamlu biex t s-sovranità nazzjonali għal dik li hija il-kapacità tagħna li naġixxu fuq livell Ewropew? Jekk ma nħidux kollox bwit il-ġit u eh, nfaċċaw il-ċittadini tagħna u nippreżentaw kollox qudiem il-ċittadini tagħna mhux ħajkonna l-appoġġ politiku biex ikunu nistgħu impoġġu fl-azzjoni l-affarijiet li rridu nagħmlu. Għalhekk hija importanti il konferenza ma qed nitkellmu biss dwar il-kompetenzi, il-fatt huwa li jekk aħna bħala Parlament maħniex kapaċi naġixxu mela il-gvernijiet se jmorru lura jagħmlu kollox minn Jekk aħna m'għandniex id-dritt li nagħmlu l-affarijiet, jagħmluha huma u jagħmluha huma fuq livell ta' kooperazzjoni intergovernamentali. U iż-żewġ parlamenti, żewġ tipi ta' parlamenti, nazzjonali u Ewropew, jispiċċaw e, mal-ġnub u iċ-ċittadini magħhom. Għalhekk eh, lum tqajmu ħafna suġġetti differenti, intqalu ħafna affarijiet li huma impressjonanti. U dawn il-kwistjonijiet kollha rridu nittrattawhom wieħed wara liħor l-internet, id-demokrazija parlamentari, dawn l-affarijiet kollha. Dan huwa mudell li aħna kollha qed nisimgħu dwaru biss ġriedi tad-WTO. Waħda tkun imposta fuq liħor jew fuq, fuq l-IMF jew bil-kontra. Dan huwa mudell li l-IPU pala assemblea kważi parlamentari fil-ġus maquda jista' jintuża? jew ħajkun hemm xi żviluppi oħra minn dak il-lat. Dawn huma il-mistoqsijiet li issa ħanifukaw fuqhom fis-sessjoni ta' wara nofsinhar u nixtieq nirringrazzjakom minn qudiem għaliex jiena ċert li din ħad tkun diskussjoni li trend il-frott ħad isperana u sissa kena verament proposti tajbin. U għalek nishtiq najdilkom likla tajba. Grazzi. Yes.